Alors, chers collègues, je pense qu'on doit commencer déjà. Nistom nibdew minn issa l-lum għanna l-president qudiemna. Mela, kien hemm bidla kemm xejn fil-aġenda tagħna. Fissa satajn u nofs ħan diskutu l lista ta' bitjar fuq l-obbligi tal-viża biex wieħed jaqsam il-frontieri esterni tal-ċittadini terzi u dawk li huma żentati minn dan l-obbligu. Mod partikolari mbagħad għandek il-Kosovo, dal każ tal-Kosovo, rapport ta' Tanja Fajon, u issa ħan nibdew dal-għodu eh, liġi tal-emerġenza, ta' sat emerġenza fi Franza u jekk konformi mal-liġi sekondarja u primarja tal-Unjoni Eżis kollegi l-ewel netu biex nejt kelmtejn, skont dan il-leġizlazzjoni fid-dawl tal-attakki terroristiċi fuq skala kbira li seħħew fil-Parigi fil 13 novembru u l-autoritajiet franċiżi deċidew li japplikaw liġi fuq l-istat ta' emerġenza l-estensjoni tal-istat ta' emerġenza tliet xhur u kien jgħat minn 20 ta' novembru sa' ta' frar 2016 u ġbat reġa GST minn 20 ta' meju għal-20 ta' Mejju 2016 il-periodu ta' eh, ġestis fit-19 ta' frar għal 3 xhur u 20 ta' Mejju għal xarrejn. Il eh, din il ta' emerġenza definixxiet numru ta' miżuri li jistgħu jittieħdu mill-awtoritajiet amministrativi Xi wħud minn dawn il-miżuri huma eh, taħt jista' jkunu jkollhom deroga mill-obbligi taħt il-Konvenzjoni tal-ħarsin tal drittijiet tal-bniedem u l-drittijiet fundamentali b'notifika ta' 24 ta' novembru 2015, il-50 ta' frar 2016 u 25 ta' Mejju, l-autoritajiet Franċiżi informaw is-Segretarjat tal-Konsil tal-Ewropa ta' deċiżjoni tagħhom illi jużaw id-deroga taħt artiklu 15 tal- ek mod konformi ma' deċiżjoni tal-koordinaturi. Waħna Istedinna Sur Pier Sella l-ambasċatur straordinarju u straordinarju plenipotenzjarju tal-rappresentanta permanenti franċiża tal-Unjoni għal skambju ta' veduti ta' femiet fuq il-stat ta' emerġenza ta' Franza u kompatibilità tal-miżuri li tieħdu f'dak il-kontest mill-awtoritajiet franċiżi liġi primarja u sekondarju tal-Unjoni Ewropea. L-ewwel eh, eh, nixtieq sur ambasċatur li eh, Nawtukom il-kondoljanzi tagħna għal minħabba l-polizija li miet f'kondizzjonijiet tant imwera um, f'ġimanilu. Issa fid-daw ta' din il-preżentazzjoni issa ta' Sur Sellal, mbagħad ikollna skambju ta' femiet kif nagħmlu sotu Sur Sellal fidejk. Grazzi tassew. Signori. Huwa privileġġ u onur illi qed nitkellem qudiemkom u illi nwieġeb għal mistoqsijiet tagħkom u il-forsi eh, tħassib li għandkom fuq istat emerġenza fi Franza kif ispjegat Presidenza. U nixtieq ningrazzjakom tal-tħassib illi tajtuna tal-kondoljanzi tagħkom anke mill-Parlament Ewropew kollu kemm hu għall-attakk illi sar 30 ilu fi Franza fuq pulizija xinu stat ta' emerġenza, nżom id-diskrivejtu, Sinjora President. Hija sitwazzjoni speċjali li hija nfisra mill-liġi illi ti karatterizza ruħa għan mill-1955 skont dik il-liġi ta' situazzjoni ta' periklu imminenti, id-dawl ta' attakk gravi f'każ ta' avvenimenti illi jisiru li uwata ta' ħsara kbira għal pubblika. Ġifiri għandek definizzjoni legali speċifika għal dak li huwa l-istat ta' emerġenza, ġifiri mhix sempliciment ta' konvenjenza politika, hija sitwazzjoni legali fejn il-liġi tagħti l-awtorità amministrattiva ġisa fejn tapplika il-stat ta' emerġenza, mux neċessarjament ġifir pajis kollu musa jkun territorju, għal biex jittihdu ċertu azzjonijiet eh, addizzjonali mux ta' soltu. Hija xi ħaġa li ġiet imnefha stat ta' emerġenza biex eh, nkunu nistaw waqfu eh, għawġ kbir u problemi kbar li jistaw jattakkaw il-poplu tagħna dan da tal-attentati tal-13 novembru u mbagħad fl-20 ta' novembru ta' GST ta' 3 xhur u mbagħad għad tliet xhur oħra bil-liġi ta' 19 ta' frar 2016 u batal darba oħra għal xarajn għal liġi tal-estensjoni tal-lum il-ġurnata. Aħna u kol din situazzjoni li aħna konna għad-dottajna li skont dak li tajt il-liġi skont ukoll li jgħidu eh, l-imħallef li aħna rridu nħarsu għom mod stretti ġifiri, u ma jistax jimmanifesta, ma jistax jiprotesta. Dan u l-metat fil-ħin u fil-spazju, għandek zewġ għanijiet, l-għanijiet li ma jkunx konċentrament ta' personi, għaliex kif tafu gruppi ta' personi u attak potenzjali l-attakki terroristiċi, u illi twaqqaf illi konem dan il- Eh, kien għala xi ħaġa eh, li jikunu jistaw l-armata jimmobilizzaw ruħom. Per eżempju, fil-konferenza fuq il-klima li sar f'Pariġi fil-ċembru eh, li għadda kien hemm interdizzjoni, kien proibizzjoni fuq il-wieħed protesta. Kif tistgħu taraw? Is-sitwazzjoni soċjali f'pajjiżi għattara tara ħafna protesti bħalissa. Mhumiex ġenerali, mhumiex assoluti. U dan u allura aħna nejdu ngħidu l awtoritajiet li jaġġustaw u jamendaw dawn l-azzjonijiet li jistgħu jieħdu f'ċertu ċirkostanzi. Eh, Jek il-post illi jiġi ehm, illi huwa frekwentat jista' jkun hemm xi tibta attakk għaliha mela dan jaqa taħt it ta' emerġenza. Jista' jottu ukoll jekk pereżempju persuni ehm, jarmju ċertu azzjonijiet illi jkunu ta' taħsar u ta' periklu għal pubbliku. U dan hawnhekk ukoll tapplika ta' emerġenza. Ehm, issa fuq il- implementazzjoni. Hija kwestjoni ta' azzjonijiet amministrattivi. Il-rendikonti li għamilna l-ġimma li għaddit fil-15 ta' Mejju li għadda kienet ta' 3427 arrest għal dak li nċaqsam il-tfittxija għal dak li għandu għal dak li għandu xaqsam għazzi eh, terroristiċi. Mbaħt minn tini darba kull ma kena 545 għaliex l-ewwel grupp kien l-ewwel nies kienu ġew identifikati fl-ewwel stat arrest. U 750 arma tan-nar eh, ġew konfiskata din il-raid u, u importanti illi il, dawn ir-raids kienem il ta' intelligence illi intuża biex eh, wieħed kun xrajna per eżempju li dawn jiġu aġġornati l-informazzjoni li kellna u il niktar minn nofs dawn ir-raids kien kienu ukoll eh, persuni illi konu diġà nafu bihom. Issa fuq il-raids. Dawn ħams minnhom 500 minnhom jaqgħu taħt leġiżlazzjoni tal-armi tan-nar il-drogi e, u dak li huwa e, xi ħaġa li jridu nżomqodu majnejna li hija inkredibbli il-porozità tat terrorizmu, it-traffiku tal-armi, it-traffiku tad drogi, aħna rajna illi per esempio traffiku ta' drogi huwa wieħed mill-sorsi essenzjali tal eh, finanzjament ta' terrorizmu. Fuq 268 eh, eh, rejd li saru fi frar, 68 minnhom ġew renovati għal dak l-arresti li saru u 72 minnhom kienu Ehm, arrest domiciliarju. U għal dak li huwa l-restrizzjoni tal-libertà tal-moviment, ehm, kien hemm persuna waħda biss li t deċiżjoni kontrija. Il-qafas legali u l-qafas parlamentari, tal-liġi parlamentarja, hija definita rabta ma' dawn il-miżuri eh, li twassal għal tippermetti li tista' ddaħħal eh, stat tarġenza sabu darbiet, imma dan istat tarġenza miex qed eh, tmur kontra il-libertà ta' dritt, imma dawn il-miżuri iridu jaqgħu taħt ċertu garanziji u kontrolli. Huma garanziji illi illi ġistess it-tina. Il-liġi 20 ta' novembru 2015 ġi speċifikat hemm ċertu dispożizzjonijiet tal-1955 dik il-liġi eh, għandha x'taqsam pereżempju mal-arrest domiciliarju. Aħna modifikajna l-kamp ta' applikazzjoni biex adottawa għal taddida, realtà ta' taddida li huwa kifet fil-spazju fil-ħin, imitat fil-spazju fil-ħin. fil spazju fil ħin imitat fil spazju fil ħin fil fil ħin u li jispeċifika kif tista' tapplika l-miżura. Nitkellmu fuq ir-rejd amministrattivi, fuq tfittxijiet amministrattivi, e, jista' jkun hemm ukoll e, ikun hemm il-prosekutur, il-preżenza tal-pulizija u awtoritajiet legali biex jista' ssir il-konfiska u jrid ikun hemm miżuri ta' protezzjoni Eh, ta' ċertu, per eżempju, avukati, maġistrati, ġurnalisti, persuni involuti, illi febda kas ma jistaw ikunu eh, jgħaw taħt din tip ta' fitxija amministrattiva. Għal dik huwa l-imħallef, l-imħallef huwa l-imħallef amministrattiv. Il-Konsil Konstituzzjonali illi huwa l-iktar ġurisdizzjoni għalja franġiza validat fid-deċiżjoni 20 Deċembru tal-2015 il-kondizjonalità tal dispozizjonijiet huma marbuta mal-miżuri ta' arresti domiċiljari taħt il-liġi ta' emerġenza u il-maħallef amministrattiv għandu responsabilità pal rikonoxximent tal eh, fatt li għatjaħta da din il-liġi speċjali li għan li jara illi dan jiġi adattat, din il-liġi hija adattata hija neċessarja u proporzjonata meta tiġi applikata. Dan huwa prinċipju tal-liġi Franċiża illi tingħata lilha mill ġurisprudenza tal-Stat, il-Kunsill tal-Stat mill-meta ġiet fissata din il-Kostituzzjoni. Il-deċiżjoni ta' frar tal-2016 eh, speċifika illi l-autorità amministrativa ma tistax tikkopja data li tinġabar minħabba rejd minnar ma tingħata autorizzazzjoni mill-liġi sakemm illi dan dan jingħata dak il-permess biex jiġi sekwestrat. Allura, ħan invalidaw il-proċedura eh, u inti qed parametri legali il-Konsil ta' Stat Amministrativ, il-mħallef amministrativ jista' jidħol f'dak li xaqsam il-referenza ta' arbitraċ biex jara li jekk ikun hemm każ gravi, tentat grati, tentat gravi kontra id-drittijiet fondamentali, mela meta jkun hemm notifika tal-miżura tal-implementazzjoni tal-sekwestru imma eh, tul il-proċess kollu kemm hu ikollu dritt illi illi fjaq illi Jekk il ordniet il deċizjoniet li jkunu t-tieħdu sista 38 minn 111 għadda d-dim il-mħallef ta' referenza, il mux dejjem għaddew, ġista jkun li ġew abrogati qabel ma deċida l-imħallef. U għalek, il-kontroll tal-imħallef amministrattiv fuq il-miżuri li tieħdu hija realtà u illi jista' jwassal xi mdaqqiet ta' sospensjoni obbligazzjoni ta' jew ċensura tal-miżura illi tieħdu. Allura, jina nerġa nisħaq illi l-istat ta' urġenza u miżuri jittieħdu f'dan ir-rigward mhumiex karatterizzati minn eh, il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Eh, anzi, eh, il-Ministru tal-Internu Servizzi tiegħu ridu jizum sottometti għal kontroll legali rigorus. Kontrolli leġislattivi, kontrolli ġurisdizjonali, kontrolli parlamentari. Il-liġi tal-20 ta' novembru tal-2015 daħlet kontroll parlamentari tal-istat ta' emerġenza. Il-liġi pala senat fuq din il-liġi senat il-taqa u jawn jistaw u deċidew li dawn jistaw jiġbru kull tip ta' informazzjoni għal dak xamil kontroll u valwazzjoni tal-miżura. U għalek il-Kommissjoni tal-Drittijiet fis-Senat, Komitat kom propjament drittijiet fis-Senat, irċiva informazzjoni aġġornati fuq il-liġi li ġiet adottata, tista' tbidde, jagħmlu skambju ta' emails ħafna mal-Ministru tal-Intern xi eh, kien hemm ħafna minn daw, kien hemm ħafna laqat mal-Konsil tal-Istat mal-assoċjazzjonijiet ma' partijiet awtoritajiet kompetenti u dawn kienu dejjem u dejjem ħajibqaw msabajnejn fuq x'qed jiġri, kontrollaw jnum il-montara x'qed jiġri. Kifet inti, sinjura President, il-membri tal-Komitat ukoll ġew interrogati fuq il-kompatibilità tal-stat urġenza meta imqabla mal-involvimenti u mpenji ta' Franza Internazzjonali u konvenzjoni wkoll ta' drittijiet tal-bniedem. Il-Gvern Franċiż iddeċida illi juża dispożizzjonijiet li narawhom fil-Patt Internazzjonali ta' Drittijiet Ċivili u Politiċi fl-artiklu 4 u l-Konvenzjoni u ta' Drittijiet tal-Bniedem artiklu 15 illi jgħid li hemm klawzola ta' deroga illi fejn iż-żewġ partijiet jistgħu jagħmlu sospensjoni mod temporanju l-użu ta' ċertu drittijiet u libertajiet f'każijiet ta' sitwazzjonijiet eċċezzjonali. U Dan joħroġ ovvjament minn ċirkostanzi li ġu ġustifikati taħt li hemm għaddej palizza fil-pajjiż għaj palizza ta' stat urġenza. Imma da ma jfissirx, din id-dergu ma jfissirx li inti taqbad u tinsa kompletament il-pap u l-konvenzjoni u dak kollu li hemm ġo fih, dan huwa strumenti li jgħid illi f'ċertu ċirkostanzi dawn hemm ċertu mezzi u azzjonijiet partikolari se jiġu rispettati minħabba kondizzjonijiet eccezzjonali li hemm nizla fl-istrument fl-istrument apposta. U għal konsulta tal-Europa kif ukoll ġnus maquda eh, u ukoll għandhom jagħmlu tajjeb għal dan. Eh, allura kien hemm skambju regolari li sar mal-rappreżentant tal-ġnus maquda u tal konsulta tal-Europa, il-Kumitat ta' Venezia ta' Venezia ġew iżurna f'Marzu. Il-Prim Ministru u il-Ministru tal-Affarijiet Ewropej marru fi Strasburgu fil-Konsul tal-Ewropa biex jippreżentaw is-sitwazzjoni ta' Franza jispjegawha il-Ministru um, ta' Affarijiet Barranin mar qudiem il-ġus Mauda l-20 ta' Frar fil-Ġenevra u ippreżenta f'dan il-kontest ġinu e, dak l-istat ta' emerġenza fi Franza illi aħna ħadna u insistejna fuq il-tassib tagħna ta' sikurtà ta' ċittadini u preservazzjoni tal-libertajiet pubbliċi fej li aħna pjuttost idal qalbi ħafna. Undna tu importanza. Issa, fuq il- fatti li qed nestendu dan din l-istat ta' emerġenza Issa ġajna stendejni għax ġematilu. Il-President eh, tal-Repubblika Franċiża qalet li hemm stat ta' urġenza li pala definizzjoni l-użu kien permanenti tal-istanza dritt. Imma mux jisfru kustjoni permanenti ma tibqa d-dejja lissa għax għalli li għar li riskju u t tadita għademmek u għallura u responsabilitatija u li kompli għaddejbija. Ovvjament, Franza Ma tistax sfortunatament tibqa' tgħid li nkollu tkun hija tamira partikolari u prioritarja ta' ġihadisti, imma minħabba l-azzjonijiet li qed tittieħdu kontra fis-Sahel, kontra ġihadisti f'Sahel, f'Iraq, Sirja għada priorità fuq il-lista tagħhom. Huwa xi tixtieq tħares il-libertà, l-għajxità, l-emanċipazzjoni li aħna li rridu nkomplu, nħarsu u niproteġu nirrispettaw għax dejjem kien il dejjem kienu valuri li aħna bdejna il-soċjetà tagħna fuqhom li hija teddida għal ġihadisti u ma Nħabba fek fl-24 ta' marzu li għadda kienem eh, pjanta attentati ħorri li kienet ta' skala kbira li aħna kxifnija u zarmajnija. Mbatt eh, kienem daw l-ħar f'centej xitnax l-attentat ġi mikxu fissa kif għettaraw eh, tliet ġimilu kienem attentati ħor meta qatlu zewġ polizija f nej kopja li ġew maqtula. Um, minħabba li kienu pulizija. Eh, aħna għedin nejxu f'kuntest illi ġustifika illi l-prekawzjonijiet tagħna li jirdupjaw, s-soċiet tagħna jirdupjaw, biex tafi palissa ndejjem bil-kampjonati tal-futbol tal-Euro kapu eh, għandek zewċ miljonu nofs ta' spettaturi. Eh, Issa, fi Franza għandek xie isu 8 miljon persun direttament jew indirettament pala eh, punt attenzjoni maħabba l-futbol allura, ovvjament għandek għandek il-perikli jemmak u koll li jistgħu jinqalgħu. Eh, sforzi gbar diġa tieħdu fuq livell ta' ħarsin tal-liġi u għantikom ċifra. 110.000 eh, telef pulizija intbatu U uh, ħafna minnhom għal dak li huma ħafna minnhom intbagħtu għal anijiet ta' sikurta. imma ir-riskju u dawn avvenimenti eċċezzjonali il kappjonat tal-futbol ħat ġisibi segwita Metro de France, xorta waħda tiġustifika li ikanna dan istat ta' dritt e, il-satur skużani, il illi jiddaħħal. Għalek, għan nkomplu f'dawn il-dawn il-sistema ta' stat emerġenza, ma kifet huma taħt parametri legali ta' sew speċifiċi taħt u aħna kunżaw l-iktar specifiċi speċifiċi adattati minn ħabba li kunem niprofaw subbilanċ bejn protezzjoni tal-individwu u salvagwardja tal-ordni pubblika. Grazzi. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Grazzi ta' din l-informazzjoni tantu dettaljati meta sa' nibdew bil-kollegi um, nadu l ewwel tal-koordinatur tal-gruppi politiċi minn ħasa l-IPP, Sur Engel naħseb jixtieq jitkellem. Merci, Madame la Présidente, et bienvenue, Monsieur l'Ambassadeur. Euh, <clears throat> Grazzi. Hemm xi riflessjoni ta' prinċipju. Nibdew bit Ehm, din it-triq illi ehm, suppost intemmet illi din tista' semmejt ma tistax issir permanenti dan istat ta' dritt eh, dan istat ta' emerġenza. U hija xi ħaġa illi aħna ġridu naħsbu fuq għadi minħabba li aħna issa qegħdin naraw illi Fid-daw ta' fenomeni li mhumiex ġodda fi prinċipju ma' fl-intensità tagħhom li qed isiru iktar intensi dawn l-aħħar snin, aħna qegħdin naraw illi hemm ċertu proċeduri ta' investigazzjoni u regoli ta' investigazzjoni mhumiex biżejjed. Għanna naraw kull min istudja il-liġi fuq livell ta' Franza frankafona jafu li dak iż-żmien Kien hemm leġislazzjoni fis li pereżempju kienet tipprojbixxi mod stret li wieħed jagħmel verifiki fuq il-post biex kontrolli fuq il-post ehm, biex ħadd jara jekk xi ħadd kellu xi jarmi jew le. Dik kienet xi ħaġa biżar xi stramba li ehm, e, inti kellek tara illi il-pulizija kellu jidħol per eżempju fl-erba bum biex jagħmel it-tfittxija fuq il-post. Ma jekk ikun hemm forsi xi um, eh, xi post fejn ma kellux ikun, il-polizija mela jtiqgħod jiġġustifika li lix kien qed hemmhekk u fejn kien qed ifittex u jitkellem ma' ħadd ieħor għal fejn kien qed eh, eh, jaqbad ma' ċertu nies forsi illi kien hemm riskju li hu kien ħajikser il-liġi illi mingħajr l-istat ta' emerġenza kien ikun possibbli li aħna bidlu il-triq tagħna u li nistabilixxu li pereżempju dan it-tip ta' tfettxijiet. jekk aħna jekk isiru qabel pereżempju sija nofs tawra nofsinhar. Mela, nistgħu jsiru minn ma kit qottejt għandek zon sa' emerġenza biex tagħmilha din it-tfittxija. Di għajt tibbiddil għal-liġi, ġifiri din t-rapprezenta għal għawit tal-polizija kiku iktar ċans li jintervjenu minn għarti jibżaw li l riġi u jkunu iktar effiċenti. Allura, għalija l-istat emerġenza anki jekk huwa taħt il-parametri legali, xorta waħda irrid ikun biss għal applikazzjoni ta' situazzjonijiet ta' emerġenza. U fi Franza ħna rajna n-attentati, għanna konferenza ta' Parigi. E, Mbas ftit wara e, problemi u ġi il-estensjoni, e, mbagħad kien hemm il-Europa, kien hemm Tour de France, kif qed għalem ħakkom xi ħaġa sa' ta' emerġenza li zommen. Imma fraħam il-laħra aħna ma nibżon sotto emerġenza, aħna għandna bżonn proċeduri adegwati biex nagħmlu tajjeb għat teddit skont li jinqala u skont li jinqala. U għalek għanna nadataw il-liġi normali tara. Aħna, jina kontet naqra fil-Lemont illi kienem xie miet ta' moskej illi kienu radikali li ġew identifikati fi Franza. Jiena ma nafx ġviri nistax qed isir, ma nistax ma nagħmlu xejn fuqhom, ġviri ma nistax nċettaw minn Um, min ka radikalizmu għaw għalfej ma kaċejn għamx, dawn edin emmek u ma għanamlu xej dwarhom. Din setet ġiet indirizzata kif għal Franċista jgħab bl-Ingriż mingħajr stat ta' emerġenza um, ma setax jessir minħabba li aħna qegħdin maluqin tolleranza ta' fenomenu li hija xi ħaġa mm, li mhijiex aċċettabbli jridu nbidlu bidlu l-attitudni tagħna lejha. Grazzi issa l-grupp ta' Soċjalisti Sinjor Sipal. Vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende, und vielen Dank auch für die sehr ausführliche. tajba, grazzi ambasċatur, għall-istampa daqsek sħiħa li għamiltilna ta' xqed jiġri Franza. Grazzi tal-li spiegajtina xqed jiġri taħt dawn il-miżuri ta' emerġenza ma' żgur naqbel ma' surengel meta jgħid li hemm ħafna periklu jekk dawn il-miżuri jibqgħu jiġu estiżi bla razan Jina mħazba wkoll dwar l-impatt fuq is-soċjetà kollha kemm Jak dal-istat of ta' emerġenza jibqa' dej għal ħafna żmien. Ovvjament, ma tistax tiċħat li hemm ċirkustanzi serji ħafna fi Franza. Imma hemm xi konsiderazzjonijiet oħra marbuta mal-istat ta' emerġenza Inti tajt lista sħiħa ta' avvenimenti bħal l-Euro, ċ-kampjonat tal-Euro li għaddej il-Tour de France, et tatu bizzejiet personal, taħriġ, rizorsi l-forzi tal-polizija biex jilqaw għall-sfidi u għat-teddi ġdid. Eh, tkellimtu fuq miżuri ta' prevenzjoni biex tkunu tistaw eh, eh, taġixxu fi żmien bikri fuq il-meta ta' żmien medju rrid ikollna eh, ċerti punt affarijiet f'posthom biex inwiġbu għal dawn. Tkellimt fuq daw il-konfiski li għaddejjin eh, mit arma tan nar ġew misjuba waqt tiftix ta' djar mal-mistoqsija toħroġ daw l-armi ħarġu minn daw id-djar, jew kienem e, eh, e, eh, daw, daw l-armi kollha ħarġu minn dar waħda, per eżempju, jew, eh, jew arma minn kull dar. Qed nitkellmu fuq armi individwali u ta' individwi, jew ar, armi li ħarġu minn xi depow biex najtek qed nitkellmu fuq terrorizmu, traffikar ta' drogi, eċċetera, nixtieq inkun naf qed nitkellmu fuq madwar 750 arma dawn marbutin b'mod dirett ma' terrorizmu dawn il-dawn il-persuni ma radikalizzati illi daw in-nies tistgħu tippruvaw li daw in-nies kienu qed jippreparaw għal attakki terroristiċi jew kienu eh, nies li jmexxu li jmexxu id-droga u jmexxu l-armi ma mhux direttament eh, marbuta ma' terrorizmi mistoqsi oħra kemm hemm proċedimenti kriminali li ġew mibdija, x'inhu l-istatus ta' dawk il-proċeduri? daw il-proċeduri minħabba reati ta' kriminalità organizzati jew reati li għandhom xaqsu ma' terrorizmu. Grazzi l-kalima li miss. Għalli sijar fil-fatt Tixtieq il-kelma? Iva, grazzi. Mela, kif kienu qegħdin jgħidu il-kollegi, aħna dejjem nispiċċaw niltaqgħu b'sitwazzjonijiet għalfejn għandna inkomplu b-istat ta' emerġenza. Imma il teddida tal l-Islam radikalizzati hija waħda kontinwa. U meta jkollok inti teddida kontinwa, xħat għamil ħajkollok stat emerġenza kontinwu, mhux ħajar forsi tiffoka fuq azzjonijiet u tapplika liġijiet illi jippermettu illi wieħed ikun jista' jaġixxi bl-aktar mod rapidu konkret. Maintenant la parole għaldi Madame Krisbeck. Wissa, is-Sinjura Krisbeck. Grazzi. Grazzi għani sur ambasċatur. Tali jaċċettajt il-ni tamlina dan il-prezentazzjoni u dan il-dialogu illi saret forsi nejt sfortunatament politikament saret eh, ħagġa ta' kuljum kważi nistaw nejdu. Eh, għaliex eh, fil-komitat aħna ġiġa smajna ħafna drabi eh, reprezentanti oħrajn ta' ta' membri fejn tkellmu dwar sistema ta' din it-tip ta' stat ta' emerġenza speċjali u legali speċjali ġi applikata żmien twil Polonja, Danimarka, l-Ungerija ġiviri. Ġifieri grazzi tal-li għacċettajt li tiġi għonek li namlu dan il-dialogu li għamil sens minnaħa għu sensibli u fl-istess ħin bini tijak fil-dawl tal-situazzjoni illi Franza d-dajja minna. Ġviri, grazzi tassew tal-li konċar ħafna ehm, fuq livell legali u anki fuq livell tal ehm, effetti legali, konsekwenzi legali dak li huma l-obbligi eh, brabta mal-trattati, brabta mal-derogi li ntalbu taħt il-reġim eccezzjonali, grazzi tal ċarajt ċarajtenna u kol l-avanzi legali li saru fi Franza eh, dan fit-tieni semestru ta' sena li għaddiet u anke tul l-ewwel semestru tal-2016 għal dak li huwa Mejju ta' 2016 Forsi dan jista' jtina tweġibiet li huma aktar perenni u dejjema u mhux nibqgħu bistat ta' emerġenza li hija reġim legali e kif qed inti li huwa apposta speċifiku għandu parametri legali u temporanju. Allura jien naf illi pala franċiza li naf billi għaw kol franċiza ħrajna u nirġaw naf illi jem stat ta' tensjoni permanenti minna eh, minna għodu nabu bil-klim eh, tensjoni permanenti illi ħajatana ta' kol-jum l lum u t-teddit illi huwa qawwi ħafna u li huwa eh, kompanjat minn proċessjoni ta' azzjonijiet eh, li inti kif semmejt eh, li jirti daħal il-pajis tagħna u anki huwa segwit minn ħafna perżempju proposti minħabba il-nuqqas ta' kontentezza soċjali. Nixtieq ngħid li minna ħatijej il-, il dikjerazzjoni tal-implementazzjoni tal-istat ta' emerġenza wara 13 ta' novembru hija waħda ġustifikata ħafna eh, fid-daw ta' situazzjoni. Però fl-istess waqt inti tista' tkun professur tal-liġi jekk xi investment smajt bil-reqa dak li qed inti tista' eh, toqgħod eh, meta tissemmi eh, il-miżuri tal-polizija biex eh, huma feċezzjoni, il-regoli legali x'inhuma ma il-tul tal-istat emerġenza jieħu possibbli taħt kontroll parlamentarju li inti semmejt, tajjeb illi dan forsi jasal biex xejjen il-sistema legali u l-effiċenza ta' dan eh, ser jiġi mdajjef għaliex dan il-fatt li ħan imponu dan istat ta' emerġenza fuq il-dejjimi fuq żmien twil meta suppost għandu karattru temporanju um, u dan juri il-mod kif reaġixxi l-istat um, għal dawn eh, dan it-tedit, il-problema hija li issa Franċiżi ma jafux x'inhi stat ta' emerġenza u x'inhi stat normali fil-verità, għaliex lan ta' din stat ta' emerġenza ikin u reġim huwa li niddefendu stat ta' dritt ukoll u l-istat ta' emerġenza bħala ħaġa għalija ma tistax tkun għan fiħin nifsu bħala liġi Eh, Taħsa ta' dritt, intom ħattu eżempi jiena għandi pala prova li fl-arm l-aħħar l-informazzjoni, l-intelligence, il-fatti mm, li titwaqqaf il-protesti, il-raids li huma organizzati ħafna mm, mm, u jisaru ħafna dawn l-aħħar sem ġimgħat, fid-daw ta' dan u kol il-fatti li kena daw l-attakki terribli li kena f'pajizna, ifisser illi il-stat ta' emerġenza ġiet imdajfa fil-verita. Ġifiri xinu ma forsi livelli differenti ta', kategorizzazzjoni li tista' tenata minħabba ta' stat ta' emerġenza biex forsi nkunu sew iktar effiċenti fil-mod kif nirreagġixxu f'din l-istat l-istat ta' emerġenza. Grazzi, Gwe. Grazzi, Iva. Grazzi ta' din il-prezentazzjoni legali li kienet ibbażata fuq il diviza u wirja tal-ideja tal-gvern Franċiż inti qed taqdir wol tiegħek ovvjament. Imma jien xtaqt nagħmel biss parti minn numru ta' ħassib li għandhom ħafna Franċiżi minħabba din miżura. L-ewwel ħaġa hija li effettivament aħna qegħdin f'sitwazzjoni eċċezzjonali, li tiġustifika miżuri eċċezzjonali. Imma dawn għandhom huma eh, kompletam għandhom ikunu derogatorġi fil jikollhom ikunu eċezzjonali il-ħin kollu jinnataw din id-deroga, il-ħin kollu għal promot permanenti. U anki qed ingħata s-sikurtà li hemm bżonn esempio stat urġenza hija eh, bażata fuq l-liġi tal-1955 li konna semmejnijom taħt miżura tal-ġerija dak iż-żmien konna nija u dan intużaw biss f-2015 fej kienem il-protesti eh, gbar fit-toro. Pero il-parlament ħadet eh, eh, isa deċiżjoni emozjonali li ma kienx hemm bżonna fil-gura tal-Alġerija. U kien hemm bżonna però wara l-attakki ta' Novembru. Imma kif qalet il-kollega tiegħi Natali, Natalja. Il-ċertu raids illi saru mu mish normali fl ta' dritt. Per eżempju, li tar ir-arresti domiciliari, ġew attakkati ħatta militanti ekoloġisti u ma nafux eżattament x'inhu il-rabta tagħhom terrorizmu u terġida kontra terrorizmu. Iva, dan l-istat ta' emerġenza reġa ġiet eh, imtawla u probabli eh, f'Lulju ħat reġa tiġi imtawla u koll. Imma l-bicċa l-kbira ta' dawn l-istatijiet ta' emerġenza u ma' f'tekst ta' modifika ta' proċeduri legali u tħassib li għanna huwa eżattament ser fuq xiex ser nifokaw. Il- implementazzjoni ta' din il-liġi tal-imħalfin amministrativi u l-polizija li għaw il-barra minn kontrol ġudizzjarju, dini li li tħassibna li kwa tista jagħmel ibda jagħmel li jrid taħt iskuża ta' stat emerġenza. Palma qalet il-kollega Natali tiegħi Natali. Kif nistgħu nwaqfu illi norbtu dil-kustani tar-rejds mal-ġieta fanċa terrorizmu. Din hija l-problema. Naħseb ukoll rridu nistaqsu li nfusna wkoll fuq il-tqabbil li qed isir bejn dak li qed jagħmlu l-Belġu, kif reġixxu l-Belġu u kif qed jafġixxu l-Franza. L-Belġu mandiċ ta' ta' emerġenza u u għandha xorta di tal-terrorizmu, imma l-mod kif mu mhuwiex l-istess. Jien naħseb li eh, dawn qed ikunu sebajnej. Eh, naħdmu mal-Komitat ta' Venezja, naħdmu mal- eh, Kommissarju ta' Dritti tal-Bnidem ta' Ġus Uda, illi u et qed eh, hija għandu dubbi fuq dil kustjonina għandu għafna dubbi fuq id-drittijiet eh, stati ta' ġittijiet f'pajizi. Jesis kollegi, jil lista jamallu, aħana għana l-ismiet. Madam Intvert, Madam Guillaume, Madam Gomes e Madam Spinelli. Ah, maintenant, je donne la parole à Madame Fayon. Ayok. Yes. Ah, d'accord. Mm-hmm. Je pas lu. Excusez-moi. Thank you, Miss Chair. Grazie, Chair u grazzi u koll sur ambasċatur għal din informazzjoni importanti ħafna li qed taqsam magħna jkolli ngħid li naqbel ħafna ma ħafna għaffariet e, li qed jgħaddu minnhom il-Franċiżi bħalissa mhux se noqgħod nirrepeti ħafna mill affariet li l-kollegi tiegħi diġà poġġew u l-mistoqsijiet li saru ma nixtieq nistaqsik xi ħaġa oħra li rrapportat il-medja l-bieraħ il-press agency franċiża u informazzjoni oħra mid-diplomatiċi qed jgħidu li l-Pulizija Belġjana qed jirċievu informazzjoni li żewġ gruppi terroristiċi waslu il-Belġu u l-Franza armajn u nafsilu mis-Sirja permezz tat-Turkija u l-Greċja u li jinqasmu f'żewġ gruppi biex iwettqu attakki f'Pariġi u Brussell fil-ġranet li ġejjin suppost waslu minnajr eh, li l-informazzjoni kella timxu l-qodin fil-medja, ma ċerti ambasċati il rapportaw li tqasmet e-mail li aħjar wieħed iżom il-bot mit trasport pubbliku u trasport pubbliku u ċentri eh, ta' shopping, eccetera. U jina nixtieq insaqsi jekk din biss il-medja li qed tirrapporta għax il braflaxija jina fimt li l-Polizija Belġana għalet li għadhom edin investigaw l-informazzjoni u li manniex eh, nemnu ħafna f'dak li tikteb il-medja imma din l-informazzjoni ħarġet ukoll minn ħafna ambasċati. Nixtieq nisma' minn għandek jekk għandekx l-istess informazzjoni fuq dawn il-ġelida barranin tal dak li nsejħulhom l-ISIS li waslu armajn xi ġimgħa ilu lejn Pariġi u Brussell. Grazzi, Sinjura Fijom, u issa l-kelima li jmiss. Ambasċatur, nibda billi nir-ingrazzjak tal-li ġejt fostna fil-komitat il-lum. Nishtiq nibda billi nesprimi rispett ti tijaj lej Franza u simpatija l-kondoljanzi għal-familja li ġiet attakkata minn terroristi fitmi tmim il-ġimgħa li għaddiet. Nixtieq forsi ndawwar l-affarijiet. Dal-kumitat xuktant noqdu nejdulek xed tistamlu tajjeb u ħażin minn flok huwa x'tistenna minn dal-kumitat. Franza x'tixtieq tara li dan il-kumitat jagħmel għal Franza. Hmm. F'ħafna każi aħna noqogħdu nimmaġinaw li eh, nafu aħjar, imma fil-fatt huma l-pulizija li qegħdin hemm barra fit-toroq u nixtieq nagħmel il-kontra ta' dak li għadu kif intqal minn kollega tiegħi. Il-ħadd il-ħati ġi ta' dak li ġara e, fit il-ġimma li għaddit kien maruf. Hemm xi għarfin differenti fi Franza per insaqsu fuq ħaws arrest, eccetera, u nies li jwetqu l-attakki. Da, da ismu, isimom ikunu ġew marufin minn qabel. xi strateġija li nistgħu napplikaw fuq naħa waħda ma tistax tpoġġihom taħt proċedimenti kriminali, imma minkejja l-fatt li taf li huma sarafisti u attakkanti potenzjali issa sit mistoqsija fuq il-kwistjoni tal-Greċja u t-Turkija, jidru li terroristi miexin lejna. Ġara darba jkunu qasmu l-frontiera Griega, x'nistgħu namlu? Hemm nies illi b'mod intenzjonali eh, din jabbużaw mir rotot tar refuġjati biex iwettqu attakki terroristiċi. Kif nistgħu eh, kif nistgħu naqsmuhom e, e, e, u neħħuhom mill-refuġjati reali. Irrid ikun hemm xi tip ta' ta' għada links bejn databases grazzi l-onifel kalima mis. miss. Grazzi. Tejtuna, intvet, uwa sewa, għasit tali li għajta fosna xewa sewa ġust li konna dan il-tip ta' dibattitu għawnek. Għalix minkejja li huwa dibattitu diffiċli u ħatma jkun kosti għamilla xorta um, mistoqsijiet fuq istat ta' dritti fundamentali. Jinaħseb li kol u għasawa xiraq li konna dan il-dibattitu għawnek għax aħna kol ċittadini Ewropej u tantat fi Franza u fil-Belġu laqtuna l-koll u personalment eh, jina naħseb li kull meta naraw l-immaġni eh, kullħat jista' jifhem l emazzjonijiet kollha li inħossu u l-koll fissem il-grupp tiegħi nixtieq innaqsam miegħek solidarjetà mal-vittmi u l-raba tagħhom. Naħseb illi tlifna għawnek, zvijajna eh, għawnek, għalli xaħna għaddejna liġi fuq terrorizmu fuġiet fuq terrorizmu speċifikament u allura però rridu eh, noqogħdu attenti għal dak li huma drittijiet fundamentali u kif dawn jorbtu flimkien u il-Kommissjoni Ewropea mhix qed terfa' din ir-responsabilità. Eh, għandi xi mistoqsija fuq l-applikazzjoni tal-stat ta' emerġenza ta' 13 novembru 2015, mbagħad dan ġie estis l-darbiet. Ġifiri sa ilu seba xur. Da, ista il-Franza ħat kompli wara la ta' ġulju testendija tini mistoqsija. Sfortunatament din mhix l-ewwel darba li terrorizmu laqtet Franza u anke pajjiżi oħrajn. Franza ħadet miżuri li tista' tqabbilhom ma' pajjiżi oħrajn meta kien hemm attakki terroristiċi wkoll oħrajn ħagħahra, intom tejdu illi kollox hija skont ir-regoli, eh, skont il-liġi m'hemmx ħassib imma konsulta l-Ewropa u Komitat Nazzjonali Konsultattiv ta' Drittijiet tal-Bniedem um, tassew maqdruna maqdrukom fuq dan. Jiġifieri t tweġiba tal-gvern fuq dan. Ir-raba mistaqsija intom għamiltu referenza għal żjara tal-Kumitat ta' Venice ta' Venezia. Kien x'inkun naf x'kienu konklużjonijiet ta' dan il-Kumitat ta' Venezia u fl-aħħar Forsi naħseb iktar għal-Komissjoni Ewropea di qed għetejdu li kustjoni nazjonali għan fuq livell tal-Unjoni ma nix naqsmu, interessanti din, imma bat jek intin l-eksa għan iridu jihdu dawn il-medzi paqbu ma l-Polonia. Jow, fejra il-Komissjoni kienet għalet li il-qorti konstituzjonali ma kienx taħdem sewa l-ma setax tamela di musa ħanuħal u preċedent perikolus għawnek. U sieċ kejk noħra, rabta mal eh, maresti fid domicilju illi dawn jiġu deċizi minajr intervent minn imħallef sa fejna fien u jew autoritajiet ġudizzjarji u jikun bbażat biss fuq eh, servizzi tal-intelligenzi li jistgħu jagħmlu li jridu u li dawn irridu jkunu konformi għal akika monetarja ta' drittijiet proċedurali għal dik li hija l-preżunzjoni ta' naċenza u dritt ta' difiża hija garantita bħala bażi ta' drittijiet fundamentali. U ma nafx jekk fim sewi ma din il-miżura ġiet applikata ukoll mhux biss bisa min kien sospettat ta' terrorizmu ma min kien qed jipprotesta kontra l liġi ta' xogħol. Grazzi. Nisinu Gijom? Kull ma fadlina xar minuti jazis kollegi għal mistoqsijiet u tweġibiet. Eh, <laughs> u jena sbiħon ispiċċaj kollin zon fil-qosor bħasra. Imma mm, jieġa ħagġa li jena tassew tinqos biha dikon għadin dibattitu. U eh, kienem ħafna minn maqdar nejt moċċar fuq aspet daqseg fundamentali li hija kwestjoni ta' konstituzzjoni u interpretazzjoni konstituzzjonali u l-ħafna elementi li jintam semmejtu inti semmejt illum. Eh, ah, ħafna ma kontenti li ma spiċċajniex ma morniex sa li spiċċajna u kol b'dan il-battitu li ġi isterizzat. Aħna rridu. Il-kol li ġeneraw eżattament il-natura ta' din il-liġi, il-karattru li inti kifet inti. Din, per eżempju, ta' biss tu setat li l-għawit tal-polizija tal-forzar tal-liġi, tal-intelligence. Imma mbagħad, eh, per eżempju, meta għandna dil-kwistjoni tal-moskej radikalizzati, għanna l-videos tagħhom. Biex jgħidina kemm xejn fuq għana daw fuqhom daw. U tini ħaġa, intom kontu qed jgħidu li hija liġi tippermetti illi illi jekk li imħallef jgħid le xorta waħda tista' tagħmel investigazzjoni jekk taħsbu li jkun hemm bżonn. Monsieur l'ambassadeur, euh, même si on parle état d'urgence, euh, mais on sait que le type de... Anki jekk nitkellmu fuq istat emerġenza fi Franza nafu li dinija xi ħaġa li rajna kullim kienu hija xaġa dejjema. Qed nitkellmu fuq eh, Lone Wolves eh, homegrown eh, ġifri dawn l-attakki li jisiru għalla rida minn individwi u minn ċittadini stess, qed nitkellmu fuq ġelida barranin ukoll. Peress li rridu ngħixu fuq żmien twil din it-teddida qed nagħmlu biżejjed fuq il-programmi ta' radikalizzazzjoni u prevenzjoni ta' radikalizzazzjoni, speċjalment fil-ħabsin, hemm investimenti pereżempju minnaħa tal-gvernijiet tiegħek u tagħna U xinu tħassib tijak? fuq kwistjonijiet ta' finanzjament ta' terrorizmu, fuq il kussjonijiet tal-armi tan-nar, rajna Orlando, naħseb li ħafna nies hawnhekk u jtatom minn dawk kulli l-lobbyist tal-kollezzjonisti tal per eżempju minn il-kacċaturi u xnafin imma jien naħseb jien naħseb li hija essenzjali bħala idea u barra minnek minħabba qed nitkellmu fuq it-teddit terroristiku għalfejn il-Franza u l-autoritajiet mhux qegħdin jieħdu azzjoni kontra min qed jiddesemina min huwa radikalist, min huwa estremist, huwa tixewwex ir-radikaliżmu mwet jiproduċu radikalisti palma jamlu f-Turkija l-Arabja Saudita. Dis-senna kena rappresentat minn Turkija fil-parlament u jina staqsejtu u la li u xkienet il-rabta ta' Turkija mal-gruppi terroristiċi bħal ISIS u e, għalix di xaħġa li gvernijiet Ewropej ma kunu xħet jitħasbu fuqom u forsi, it-wġiba għal forsi tamin. Għassi sinu Spinelli. Merci le Président. Merci. Grazie. Grazie sur Ambasciatur għal deskrizzjoni li jintom għamiltu għal istat ta' emerġenza tal-problemi illi jistaw jinqalaw u jina nifem perfettament il-problema il u tal-Italja kellhom esperjenza simili fis-sebejnijiet u tmeninijiet u eh, pal eh, Ġermania kena stat, għanħabba terrorizmu kena stat emerġenza għek. Jina nishtaq nejtu għalli stat emerġenza meta tiġi estiza is-siġ, xaħġa li d-dejja d-dejja il-kulħat il-problema li jisek tispiċċa tħallat il-oqsma li mandomx ikunu imħalta dik li huwa l-ħajja soċjali, l-ħajja politika. U dan joħloq tassew liġi ta' eccezzjoni permanenti. U bil-mat il-mod il-liġijiet ta' eccezzjoni jitħlu fil-liġi komuni u jisiru parti minn nisġa tal liġi komuni. U dak li sar fil-Ġermanja u fl-Italja. U nixtieq nkun naf x'taħseb dwar dan. Xtaqt ukoll nistaqsik x'taħsbu fuq ir-rapport tal-Federazzjoni Internazzjonali ta' Drittijiet tal-Bniedem illi fid-10 ta' Ġunju ippubblikaw rapport fuq il-deċiżjonijiet ta' tħassib kbir fuq dan il-din il-prolongazzjoni, din il prolongazzjoni dan l estensjoni Qed nitkellem fuq il- problema ta' kozjoni nazzjonali minħabba li kien hemm eh, persuni musulmani qed jiġu suspettati u li qed kol t tiffoka fuq l-Islamofobija f'Franza. U qed nitkelmu fuq effetti li mhux dejjem huma tajbin, mhux dejjem jaħdmu u għandhom użu. Għaliex hemm eh, ftit każijiet meta eh, wara raids sabu li ftit minnhom daw fil-verità kienu terroristi. 25 każ biss fil-fatt kien marbut ma' terrorizmu u l-oħrajn kellhom jaqsmu ma' l-apologija ta' terrorizmu. L-aħħar ħaġa Meta titkellem fuq li tħallat l-affarijiet jien nex Pariġi u jien mħasba fuq il-taħlit li qed isir bejn il-konflitti soċjali u t-terrorizmu tal fi Franza. Grazzi. Mela, sur ambasċatur, kellek ħafna mistoqsijiet, kull ma nistantik 10 minuti, 10 minuti skużani biex twieġeb, skużani. Grazzi, signor President. Grazzi minn qalbi li l-koll min kommenta, kontribwisċa, ta' mistoqsijiet. U nidilkom niskużani minn qabel li forsi ma sax niwġibkom preċiżament l-kull mistoqsija li risailkom. Imma l-kwestjoni ta' riflessjoni illi naħseb illi riflessa f'ħafna minn interventi tagħkom hija kwestjoni tal-estensjoni um, eh, tal-stat emerġenza u dan ir-riskju dubju doppju li għandna bħalissa hija eh, li l-eċċezzjoni ssir xi ħaġa tan-norma minn flok oħrajn semmew li hemm l-effiċenza li qed tintilef minn dispożizzjonijiet kif niqogħdu nestendu għal ix issir bħal medna mhux stat emerġenza imma stat normali. Tweġiba, nisonajdu, stat emerġenza taħt kondizjonijiet eccezzjonali fisser li reġim ta' eccezzjoni għal żmien jew skadenza limitata imma wkoll. Dan irid iseħ fid-daw tal-fatt kif għal-Ministru tiegħi illi il ġrida kontra ġihadizmu hija xi ħaġa li ħaddum ġenerazzjoni għaddejja u din il-loġika ta' ċezzjoni temporanja il-tiridu naqabluha ma' ħtijġa illi napprezzaw il-dak il-ħin il-livell tar-riskju kemm ħajdum U il-deċizjoni tal-autoritajiet tiegħi meta qed nkellem issa bħalissa hija li livell ta' tedida hija tali li jiġġustifika hekk li qed inkellimkom hawnhekk illum issa llum tal-ħin l-istat ta' emerġenza u l-liġi l-azzjonijiet partikolari li li għandhom jiddaħlu minħabba fek. E, aħna dejjem għandna nisqu li l-istat ta' emerġenza hija situazzjoni eċċezzjonali ma jfissirx illi aħna qegħdin inkisru id-drittijiet tal-bniedem. Id-drittijiet tal-bniedem hija u stat ta' dritt eh, dejjem ħib hemm. Eh, dan huwa mm, din xaġa speċifikata u tiġi mħarsa. Ħafna minnhom semmejtu, imma qed nitkellmu illi ikonna in irrikonċiljaw il-protezzjoni ta' libertajiet individwi u individwali u garanzija ta' drittijiet tal-persuni, libertà tal-persuni, ma fl-istess ħin ta' pubbliku l-ordni pubblika. F'sitwazzjonijiet ta' stat emerġenza, um, la skadenza ta' din ir-rikonċiljazzjoni hija differenti għaliex il-livell ta' teddida tiġġustifika e, li e, e, l-interpretazzjoni tkun kemm differenti. U għalek aħna għedin situazzjoni għal komplikata li għedin fija, l-gvern tijaj huwa eh, jaf, eh, eh, jaf bi għadi, u anki kommissjoni jafu li hemm ċertu interpretazzjoni differenti t-sir mit-tekst li qegħdin u fid-daw tal-istat ta' emerġenza u li fl-istessin marri rridu nsibu dan il-bilanċ bejn il-ħarsin ta' drittijiet individwali li ngarantixxu l-drittijiet imma fl-istessin nżommu l-ordni u sigurtà pubblika. Din hija kwistjoni fundamentali li aħna l-kol irridu nirriflettu fuqhom u niddeċiedu fuqhom il-ħin kollu kontinwament ħanġaħra, huwa ovvju illi l-lin minn dawn il-miżuri kollha illi ittieħdu illi huma possibbli eh, taħt istat ta' emerġenza illi għal darboħra rridu jiġu emendati skont il-ċirkostanza, ċirkostanzi u l evalvazzjoni ta' teddida, jiena għantikom sempliċiment perżempju kif emendajnija din is-sistema biex ngħidilkom li anki jekk aħna ħafna drabi estendejna stat emerġenza mhijiex xi ħaġa fissa u li ma tiżviluppax. Pereżempju, fil-Novembru li għadda il-gvern kien iddeċida illi ma jattivax il-possibilità ta' rej ta' tfittxijiet amministrattivi fejn um, kienu saru, jekk ikunu saru fl-ewwel periodu ta' emerġenza liex um, deċidew li ħafna minn dawn it-tfittxijiet amministrattivi li saru li kienu effiċenti u pertinenti kienu saru f'ammont perdu ta' żmien u mbagħad allura dan ma jfissirx li eh, l-reġimi tangibli ma tistax tbiddilha ġifieri għal pereżempju ta' tfittxijiet issa ma jistgħux isirġgħu isiru li saru. Allura aħna għandna ċertu azzjonijiet fuq ir-root causes fil-font muktar um, speċifiku u mirat illi jattakka kontra min ixawwax u jixret il-azzjoni terroristika u radikalizmu illi aħna jirresponsabilta li aħna kollu nerfa fuq livell nazzjonali fuq livell Ewropew u eh, Hawnhekk eh, kien hemm ħafna mistoqsijiet li tqajmu. Eh, Suna Fajon mm, għamlet li mistoqsijiet fuq ir-riskju illi il- ġihadisti jaslu fit territorju Ewropew xinu ċans li jkunem attakki oħrajn. Jina rrit nisħa għawnek fuq l-importanza li aħna nirrevedu l-azzjonijiet li aħna għedin nfissru fl-imkien mal-Parlamentu mal-Konsil fuq kwistjoni tal-kontroll għall aċċess għat territorju Ewropew, reviżjoni tal-kodiċi tal-frontieri ta' Schengen, li naħseb il komita ta' komu kollet jaħdem fuqu, l-implementazzjoni ta' dispożizzjoni fuq kontroll ta' tħul u ħruġ li proponew il-Kommissjoni u u biex nippreċiż aktar każijiet li jinti semmejt, Europe li Eh, il-wasla possibli ta' Turkija u l-Greċja eh, ta' terrorizmi testi permessa l-immigranti mela, mela lek irridu li l-hotspots ikollhom kapaċità ta' kontroll eh, għal-ġida kontra dokumenti għarriqa u ta' kontrolli sekuritarji u għalhekk nisqu ħafna biex il-programm ta' risetmizzazzjoni li tagħmel parti mill-implementazzjoni ta' dikjazzjoni ta' 18 ta' Marzu ma' Turkija li permetti li kunne kontrolli sekuritarju minn jitlaq mit-Turkija Ewropeja biex newaqfu dawn it-tip ta', ta riski jitlu territorju tagħna. Għal dak li huma kontrolli tal-frontieri li għal dar boħra aħna rridu napplikaw direttament dawn l-azzjonijiet għandu saqsam ma' traffiku tal-armi dwar kontra finanzjament ta' terrorizmu kollu essenzjali. U da, missa meta imbat fuq il traffika tal-armi, dak li qegħdin naraw aħna fuq l-attakki ta' Pariġi, eh, u ma tanki fi daw tal-attakki ta' Brussell, il-nuqqas ta' traċabilità, nuqqas ta' kontroll tal-flussi tal-armi hija xi ħaġa li jridu nikkontrollaw. Meta kien hemm l-attakki ta' Charlie Hebdo, il-pajjiż tiegħi ħal inizjattiva li jipproponu li nsaħħu din id-direttiva attwali fuq l-armi tan-nar. il kunsill ehm, wasal għal qbil xi jemilu U allura ħna sodisfatti illi irridu li jkun hemm tkabbir tal-żona tal-armi li huma proibiti. E, anki issa kemm ovvjament ikun eċċezzjoni għall-użu leġittimi ta' dawn l-armi tan-armi, dawn dawn jistgħu jintużaw mod leġittimi jekk ikunu kontrollati pereżempju għalanijiet ta' sport pereżempju, e, u e, kaċċaturi hija xi ħaġa diffiċli. Eh, naħseb il-parlamenti tagħkom ħasibu l-istess problemi, imma hija essenzjali li aħna ntejbu il-taċċabilità il-possibilità li aħna nsegwu dawn l-armi fl-Ewropa li aħna narajna dawn l-aħħar xhur li hemm lakuna kbira normi fi dan il-politika. Il-finanzjament ta' terrorizmu kol essenzjali, anki jekk aħna x'imda e ta' e, e, l-mezzi tal-użu tal-armi biex jattakkaw, per eżempju palma sar fuq il-koppja ma kienx hemm xi bżonn ta' finanzjamenti esterni għali għadi, ma xorta waħda, il-finanzi għat-terrorizmu permess ta' traffiku tal-armi, traffiku tal droga, traffiku tal-prodotti kulturali, le tekniki kollha ta' anonimizzazzjoni tal-pajjiżi ta' ta' ħlas ta' ta' ħlas. Dawn kollha jwaslu għal pjan ġdid ta' azzjoni li konsil ta' Ministru ta' Finanzi se jidentifika u jerġa' ħares lejn id-direttiva ta' ħasil ta' flus li wkoll tiġi rivedut. Jiena nixtieq ukoll nerġa' nisaq fuq il-kooperazzjoni bżonn bejn il kunsill u l-Parlament biex ippruvaw nimplementaw l-istrumenti indaħlu l-istrumenti kollha fuq żmien twil kif ukoll ikun azzjonijiet effiċjenti għaliex inkella fuq livell nazzjonali biss, speċjalment taħsab ta' emerġenza żgur mustajtejna biex inxejnu dan il-pjaga li aħna għandna dejjem minnu l-kolli huwa terrorizmu. Grazzi. Grazzi. Ta' din il-preżentazzjoni. Sinra Intfeld. Fil-qosor ħafna, għaxina poġġejt sensiela ta' mistoqsijiet preċiżi. Waħda minnhom kienet jista' jkollna aċċess għal rapport tal-Kummissjoni. Kużani tal-li ma weġibtekx. Il-parri tal-Komitat ta' Venice ġi pubbliku publikat mill-Kommissjoni naħseb 7 ta' Marzu li għadda jekk jekċitni s-sodin il Grazzi. collègues, nous devons passer... Mela issa nistgħu ngħaddu għat-tieni punt tal-ordni tagħna llum fuq ir-rapport ta' Sinjura Ferrara li għandha tiġi f'xi ftit minuti naħseb jien. да чудесно. Само, че шер колега, он... С коллеги. Ninsit jaqaw li ma dimmi ma ċaw il-Franċis. Kull manna 15 minuta минута, Ferrara u din ġeja minna u minuta oħra. U għallura ħanibdew bil-shadows. L-ewwel nixtieq illi nadi għas-Sur Melo. Hekk jogħġbok. Sur President. Sinjura President, nixtieq inkun onest miegħek. Jiena nħoss illi forsi ikunu tieq li kieku s Ferrara tista tisma' il-kommenti tagħna i il rapporter i għandha s-seta li tagħmel kompromissi neċessari. Hm. Ma naħsibx li di t-rifletti sew fuq is-sinjura Ferrari jgħid il-kellim li mhix edha hawnhekk, forsi hemm xi punti ieħor fuq l agenda Da suġġerimenta suġġeriment talik, sinjura. No, kol xatu. Allura naħseb li tajjeb nistennew ir reporter ma ma nafx hekk għax niddeċidu li nbidlu l-punti fuq l-aġenda għal laqgħa tal-kumitat għal darba li jmiss jew għallum. Ma nsibx possibbli. Qiegħda fit-triq tas. Jew qalu minnu toħra minnu toħra tkun hawnhekk.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 Alors, Madame Ferrara est arrivée, Madame mela. Ferrara. Mela. Ferrara, wasal kot qed jistennik biex tippreżenta r-rapport tiegħek fuq iġieda kontra korruzzjoni. Kull ma fadallek issa żewġ minuti biex tirrappreżenta r-rapport tiegħek għal tard. Grazie President. Grazie President, skużawni tal-li wasal tard. Jina tfixkil fil-ħin, skużawni tal-wasalt tard, issa qabel kollox nixtieq ringrazzja l-kollegi kollha illi prezentaw l-emendi tagħhom, illi arrikkixxew ir-report tejbuh u għenu u kontribwew fi xogħol kollu insomma tal-kidba ta' din l-inizjattiva. Hawnhekk nixtieq għandi l-konsiderazzjoni tal-emendi kollha u nitkellem fuq xi ħaġa li diġà intqal sa kemm fil-bidu tar-rapport kif ukoll waqt il-laqat ma' shadows jiġifieri il-fatt li nevitaw u nispazjaw iżejjed l-affarijiet fil-punt janna nittrattaw fil-rapport. Jina nipreferi li l istruttura tibqa dik illi binna fuqa fil-bidu, binna fuqa fil-bidu nkella ħanuħolqu l-istess effett illi diġa eh, ħloqna e, fil-rizoluzzjoni tal-Komitat Krim li tkun wis eh, eh, wis wiesa kien hemm ħafna emend li ġew prezentati barra mill- mill-ambiti speċifiċi tal-interventi li ġew individwati fl-istruttura inizjati tal-bidu emendi li huma importanti li qed jiġu konsiderati man forsi nistgħu naslu għal punti eh, oħra bħal per eżempju kriminalità, il-bini pubbliku, droga, anka l-intervent li forsi eh, ġifir affarijiet li intejbu il-test u r-rapport kifet qabel anka biex inħaffu il-qari tiegħu biex namlu iktar pjaċevoli u faċli biex ti jinqara u jiftijem jina ħanik nikkonfronta ila nifsi ma, ma shadow rapporters biex kemm jista' jkun inżommu l-istruttura li konna eh, li konna banijiet ċari. Saru ħafna proposti, saru ħafna mendi interessati, per eżempju, fuq responsabilità tal-whistleblowers, il-kollaboraturi tal-ġustizja, eccetera, ħafna mendi fuq il-proku ix fu fuq livell Ewropew interessanti ħafna manka unjak il-misura sproporzjonata f'dak li għandu xaqsam ma' temi oħra trattati fil-rapport rridu nsibu xdaqxej ta' bilanċ fost l-argumenti kollha li hemm hemm bżonn nagħmlu xi xogħol biex nirrepeti nżommu struttura ċara definita tajjeb anka biex tejn fil-qari tiegħu u biex nifmu biex kulħadd jifmu dar rapport emendi fuq il-mafja, istil mafja, u emendi fuq il-skambju ta' informazzjoni, databases. Nishtiq niqafawnek biex nisma xandom xiejdu il-kollegi tijaj f'dan il-bżeċ minuti li tajtuni, grazzi ħafna. Grazzi, Signora Ferrara, u wissa s-sur Jotova l-ewel intervent. Grazzi anzi l-onerevoli Melo. Nishtiq ningrazzja Sinjura Ferrara l isforzi tagħha li kienu pjuttost kbar u dan huwa rapport importanti għax is-suġġett huwa kwistjoni li jaffetwa l-Ewropa kollha. Qed jgħid l onorevoli Melo, qed nitkellem hawnhekk fisem fismi nnifsi imma żgur huwa żona li jiena impenjat sew lejh il-PPE ħareġ b'diversi emendi li jina nittama li Sinjura Ferrara tarom bħala kontribut pozittiv u li xi ħaġa li jkunu xi ħaġa li tista' iddaħal fir-rapport tagħha hemm proposti fuq diversi punti il-PPPs, il kontratti pubbliċi li huma vulnerabbli ħafna karruzzjoni e u rridu nassiguraw li jkun hemm trasparenza fuq eh, permessi ta' pjanar, clinic permissions, hemm ukoll korruzzjoni fuq livell baxx, fuq, eh, fuq livell reġjonali u lokali, u rridu anka nikkonsidraw il-korruzzjoni il, il fid-dinja tal-isport, il-riżultati sportivi nisimmaw bihom fil-aħbarijiet, un għandek kwistjoni toħra bħal lobbying, issa, e, xuħut minn dan huma legali, allura jrid tkun hemm regoli għal situazzjoni daqxej dubjużi. Hemm ukoll iżviluppi teknoloġiċi ġodda rridu nkunu żgur li daw in-nies li koll li jinvestigaw daw l-affarijiet ikollhom il-lodda neċessarja u ġurnata ħafna forzi tal-ordni mandum ta' rizorsi u reat u kriminalità ekonomika tisir iżjed sofistikata qed tkun ta' natura e, e, transkonfinali u qed isir dejjem iżjed diffiċli biex wieħed jinduna bija. Idu nassiguraw li hemm regoli fuq livell Ewropew fuq fondi ta' partit politiċi mhux il-pajjiżi kollha għandhom l-istess regoli fondi ta' partiti politiċi hija kwistjoni importanti ħafna. Irridu inservu ta' eżempju fil-Parlament Ewropew. Il-Parlament Ewropew għandu joħroġ bil-messaġġ tajjeb kif suppost. Umbat fuq is-suġġett ta' refugjati għandna bżonn nissiltu kull tip ta' esploitazzjoni u abbuż ta' dan il-fenomenu. Dawn huma nies illi jabbużawni soħra għall-lob ekonomiku tagħhom u daw isridu ridu Ma rridx nagħti lista eżawrenti tal-elementi prezentati imma l-Unjoni Ewropea hija spazju ta' investiment, hemm ħafna investiment barrani u għanna nħarsu u naraw daw il-flus minn fejġejjin, hemm sorsi differenti ħafna ta' flus li jintużaw għal-għanijiet differenti ħafna u xuħut minn daw l-għanijiet mhumiex leċiti qed jgħid li kelliem. Daw l-aspetti kollha li, s-sinjura Ferrara għanda tikkonsidra fil-rapport tagħha. Jina żgur illi ħanaħdem fil-rib eh, eh, u b'mod kostruttiv magħha biex naħdmu fl-imkien. Dan huwa importanti għall parlament Ewropew. Grazzi ħafna, Sur Melo. Issa, nixtieq nirringrazzja għal sinjura Ferrara għax-xogħol tagħha u għal isforzi tagħha u nixtieq ningrazzja l-kollegi kollha li issuġġerew ħarġu b'emendi. Nista' nagħmel paragun għax waqt l-aħħar leġislatura jinaħdimt fuq il-rapport Jakolino u dan ir-rapport eh, kellu joħroġ bi proposta l-Kummissjoni dwar eh, korruzzjoni, ħasil ta' flus u naqbel ma' l-opinjoni ta' Sinjor Ferrara. Jien nemmen li dan ir-rapport għandu jkun iffukat iżjed u għandna nitkellmu biss fuq xuħut mill-aspetti għaliex issa għandna sensiela sħiħa u matul ix-xogħol ta' dan ta' rapport għandna ħafna aspetti minkejja dan imma il-Kummissjoni Ewropea ma għamlet lebda proposti konkreti. Minna l-oħra nixtieq niddikjara il-rapport ta' Sinjura Ferrara fermi ze speċifiku u aħna nemnu li l komissjoni għandha taqra dan ir-rapport u għandha tagħmel proposti konkreti. Jien nixtieq nitkellem hawnhekk fissem xi wħud mill-kollegi l-oħra mill-grupp SND nixtieq nippreżenta l-emendi tagħna u minix ħa nippreżenti nippreżentom kollha għax għandna bżonn nifranka ftit żmien fuq l-aġenda. Mela l-ewwel aħna għandna ċerti proposti dwar il mekanizmi differenti li jeżistu fuq livell Ewropew U hawnhekk qed nirreferi għas-CVM ukoll. koll. bżonn ukoll indaħlu xi ħaġa fuq il-Justice Scoreboard daw il-mekkaniżmi kollha għandhom ikunu jorbtu ma' għafas ikbar u jkunu vinkulanta l istati membri kollha jintom tafu li aħna għandna rapport wieħed li ħareġ mill-Kummissjoni dwar kif l-Istati membri qed jissiltu kontra l-korruzzjoni. U f'dan ir-rapport hemm imniżel li hemm li hemm eh, eh, problemi kbar fil-ġlieta kontra l-korruzzjoni fl-Istati membri kollha tieni eh, dwar il-ġlieta tal-korruzzjoni fl-istituzzjonijiet Ewropej. It-tielet, emmemendi dwar l-ħtieġa li narmonizzaw id-dispożizzjonijiet legali differenti fil-liġi kriminali. Aħna lesti li naħdmu fl-imkien ma' rapporter, aħna nemnu li għanna neħdmu b'mod tajjeb, nemmen li għanna e, naslu biex ikollna kompromessi tajba u nemmen li dawn l-emendi tal-essendi għandhom jiġu konsidrati. U għan kompli bittiret kollega. Xedur rapporter, mill-Aldes, Sinjura Grisbeck. Grazzi ħafna, grazzi ċer, malajr ħafna, naf li ma tanċanna żmien, nixtieq nirringrazzja lil Laura Ferrara, xogħol ġenenti tagħha, kooperazzjoni tagħha waqt il-laqat u kif diġà et l-aħħar darba iddiskutejna dan is-suġġett i kella idea eccellenti u nexxilat organizza dan nidiet skambju ta' informazzjoni ma' professjonisti u batet kwistjonarji lil żewġ prosekuturi. Issa, jien nixtieq ninsisti fuq erba' punti. L-ewwel, aħna nafu li gruppi kriminali ġeneralment huma gruppi ġenerali min-naħa l-oħra jaħdmu bisħubija ma' gruppi oħra operaw f'pajjiżi differenti. Jekk aħna rridu azzjoni adegwata u effettiva kontra tagħhom, urġentement allura għandna bżonn u strumenti effettivi fuq livell Ewropej. Fuq livell u allura l-darbora nixtieq infakkarkom il-koll li l-IPPO b'riżorsi biżejjed ikun verament taħtieġa u strumentali f'dan is-sens U ovvjament għanna bżon nintejbu kooperazzjoni u skambju ta' informazzjoni bejn l-istati membri għax nuqqas ta' efficienza minnaħa tagħhom f'dan ir-rigward huwa ġeneralment minħabba ta' sinerġiji batuti f'dak li għandu x'aqsam ma' azzjoni u aħna nħossu wkoll li għandna b'mod sistematiku nużaw id-databases Ewropej li jeżistu u b'mod sistematiku u automatiku nitolbu lis servizzi tal-Europol u l-Eurojust biex jassistuna f'daw il-kwistjonijiet u punti uħor li nħossu ta' importanza kbira meta naraw il- l-impatt u l-ambitu finanzjarju ta' ħasil ta' flus u kontrabbandu dawn huma sorsi importanti ħafna eh, għal kriminalità organizzata, aħna rridu ninsistu fuq dawn iż-żewġ punti u nassiguraw illi il-ġlida tagħna kontra ċiberkriminalità tkun effettiva. Issa dwar il-qabda ta', ta prodotti u merkanzija infakka l-kollegi għan it-tama li nistgħu nirrevedu id-direttiva tal-2011 Allura biex f'tat test ninkludu l-possibilità ta' azzjoni legali kontra nies li trasferixxu risorsi għal eh, persuna terza familjari biex evitaw ifriżar tal-assi tagħhom f'dan il-waqt ma nix mezzi kif suppost biex nġildu kontra dan it-tip ta' trasferimenti ta' fondi. Allura, għawnek edin nitilfu biljuni ta' euro skont il jemma minn id idejn il-kriminali. Nirringrazzjakom kollha, nista' nitkellem iżjed fittu imma nista' nifranka ftit iżjed żmien għal dan. Grazzi. U wissa eh, mill-gura Sinjura De Jong għan itkellem fil-qosor ħafna, anka xirrit immur niġri għal-kummen għal-kumitat ieħor 50 minuti. Anka jien nixtieq nirringrazzja lis-Sinjura reporter għall-preparazzjonijiet li għandna f'ħafna skambji informali u anka f'dawk formali ma' shadows. Jien naqbel ukoll mal-approċ ġenerali, naqbel ħafna mal-approċ ġenerali taħħa biex toħroġ b'rapport konċis kemm jista' jkun u ċar kemm jista' jkun biex bekk nevitaw sitwazzjoni fejn il-Kunsill u l-Kummissjoni jgħidu għandna rapport sabiħ mill-Parlament nistgħu naqblu elementi jew tnejn law nulin u importanti insomma illi aħna ikonna sensiela stajba ta' rakkomandazzjonijiet fir-riżoluzzjoni tagħna u rridu l-Kummissjoni u l-Kunsil biex jaġixxu anka l-futur dwar l-emendi tal-grupp tiegħi jew emendi ġenerali jiena nixtieq nisħaq fuq wieħed partikolari numru 34 għax huwa pjuttost uniku fis-sens li jagħti if, anzi ifakkar fuq il-prinċipji ġenerali aħna konna adottejna bħala Parlament Ewropew dwar il-liġi kriminali, l-approċċ tal-Unjoni Ewropea fuq il-liġi kriminali sustantiva nixtieq infakkar li daw hawnhekk hawn diversi kriterji meta aħna rridu leġiżlazzjoni fil-kamp ta' liġi kriminali u nuru wkoll li f'dan ir-rapport aħna tajna dan il-ħsieb. U t-tieni u fl-aħħar nishtiq li nispjega li parti mill-emendi fejn taraw ismi qed jgħid il-kelliem u l-lista ta' membri parlamentari Ewropej oħra minn gruppi oħra daw jirriflettu l-pożizzjoni ta' intergrupp dwar it-trasparenza u kontra l-korruzzjoni u ħasil ta' flus u kriminalità organizzata. Ġifri tajjeb li aħna nsibu li l-fat li jem grupp, jem il-gruppi politiċi jaqblu bejnietom fuq diversi punti. Unħarsu l-qoddim biex ikonna kompromess minnħat rapporter biex nieħdu daw l-opinjonijiet fil-rapport. Grazzi ħafna, Honorable De Jong, u fisem il ħodur grazzi ċer, et nintervjeni fisem il-Sinjura Eva Jolie, illi jiddispeċija li ma setax ta' tiġi għal din il laqqa Għan nitkellem mill-ewel, malajr għax rrit nitlaq fuq xi punti ħan insisti. Emenda 155 per eżempju tgħid li n-numru ta' kriminalità ta' ambientali qed iżdied u rridu nindirizzaw aħjar fuq livell Ewropew u nikkonsidraw bisħiħ ir-rabtiet ma' attivitajiet ta' stil mafja l-emendi 94-98 juru il-LPPO e u importanti ħafna fil-wol tiegħu fil-ġrieda kontra korruzzjoni fl-Unjoni Ewropea. Nitolbu għal uffiċċju tal prosekutur li jkun indipendenti bir-riżorsi tiegħu u mandat ċar mux jek biss imma diversi mill emendi tagħna għandhom lan li jpoġġu tal pressjoni fuq il-Komissjoni biex toħroġ bi proposta fuq il-protezzjoni tal-whistleblowers. Iva, il-whistleblowers għandhom rwol ċentrali fil-ġlida kontra l-korruzzjoni, hemm bżonn jiġu protetti aħjar fuq livell ta' Unjoni Ewropea. Il-Lux Leaks u l-Panama Papers bħala skant li juru illi huwa urġenti ħafna jnaġixxu f'dan il-kamp. L-aħħar ma mhux linqas l-emenda 193 tagħna jtistruwix tejt il-komitat tagħna biex isegwu il-riżoluzzjoni nkella tibqa' risoluzzjoni bla snien. Irridu nkunu f'pożizzjoni li nieħdu bis-serjetà daw il-punti kollha għal-futur biex inkomplu impoġġu pressjoni biex ir-rakkomandazzjonijiet isiru realtà. Grazzi li Sinja Ferrara l-kooperazzjoni tagħha f'dan ir-rapport. Aħna fiduċjużi li aħna ħanoħorġu b'rapport meħtieġ ħafna li jagħti rekomandazzjoni ċari ħafna waqt li jibqa' konċis u fukat jien naħseb huwa importanti ħafna jekk aħna rridu nistemaw li nrispettaw daw iż-żewġ punti li jkun konċi suċar u fukat. Grazzi tal-opinjoni tagħkom u issa il-lista diġà magħluqa eżis kollegi. Nixtieq nagħti l-kelma lis-Sinjura Ċiniċi. Kjoġbok. Grazzi, grazzi Signora President, jien ixtin ringrazzja jien li l-kollega tiegħi Ferrara illi illi ħadet il-konklużjonijiet tal-Kumitat Krim u anka il-kontribut tiegħi nixtieq nagħtih dwar l-amendi għat iridu nsibu definizzjoni komuni u dan huwa punt ta' tluq importanti li fuqhom il-Parlament eh, nixtieq nagħti ftit approfondimenti għal kumitat tagħna imma dan, dan il-fenomenu ta' kriminalità organizzata huwa fenomenu li għaddej ġmielu u, fuq livell transkonfinali u jinfiltraw kol fis setturi differenti u fl-attivitajiet differenti mod partikolari naħseb li huwa eh, naqbel ma dak li qalet il-Presidenta tagħna iġifiri fuq l-opportunitajiet li nfittxu biex nillimitaw ċerti aspetti biss fil-dokument minkejja il-komplessità tal-fenomenu. Allura, f'dan is-sens jidher ju importanti li naffrontaw eh, suġġetti kollha li għandhom x'aqsam mal-interferenza tal-organizzazzjoni kriminali fl-attività u fl-ekonomija legali tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Emendi għanna emendi għallura illi huma f'waqthom di l-kriminalità organizzata eh, tinterferixxi u tidħol fl-attivitajiet kollha tal-ħajja tagħna Sal-bira stess kont qed nitkellem ma' kollega tiegħi li qalet li hemm interferenza ta' dan anka fis-settur tas-sajt. Wieħed xi ħadd ma jimmaġina din imma iva il-kriminalità organizzata tinterferixxi wkoll fis-sajt. Huwa importanti allura li aħna nikkonċentraw fuq dan il-punt. Dan huwa punt wieħed biss ma huwa importanti naqbel ukoll jiena ma l-jekk imsejħ attenzjoni li għandna fuq l-introduzzjoni per eżempju ta' whistleblowers. Aħna sperimentajna <laughs> eh, li ta' fl-Italja ġdan il-fenomenu u rajna l-kontribut importanti ta' dan u l-whistleblowers. L-aħħar konsiderazzjoni <laughs> mi fil-qosor ħafna hija u importanti u koll u anka fuq dan irridu naħdmu ħafna l-iskambju ta' informazzjoni għax dan huwa fenomenu li qed niffaċċjaw li huwa transkonfinali u f'dan is-sens huwa ċavetta importanti li aħna jkollna e, settur ikollna dan iskambju ta' informazzjoni f'kull tip f'kull tip ta' azzjoni li nieħdu. Grazzi ħafna. Grazzi u issa l-aħħar kellima e, is-Sinjura Xlejn. Grazzi President, fil-qosor ħafna minn nirringrazzja anke jien Sinjura Nishti Nishtiq ningrazzja Sinjura Ferrara u Shadows ah, anka jina ent billi tajt xie emendi biex aħna nitkellmu fuq ċertu punti f'dak li għandu xasamma ma dan il-rapport ta', ta Sinjora Ferrara. Rapport dan illi jati regolamenti komuni għal rispettu l-protezzjoni tal-whistleblowers fuq livell Ewropew immanka eh, għal livelli minimi ta' rispett u ta', u ta protezzjoni. Dikjerazzjoni konġunti fuq il-konfiska ta' affar ta' assi għanna proposta leġislativa li dak li għandu xaqsam ma' ordni reċiproku tal-konfiska ta' affarijiet zo ta' assi u anka kif hemm prevista fil-dikjarazzjoni il-possibilità ta' benefiċi fl-estensjoni ta' daw it-tip ta' konfiski anka f'każijiet ta' attività kriminali, anka il-kundanna il li hija punti punt fundamentali eh, biex niġġieldu kontra il-kriminalità organizzata. Anka l-match fixing, qed infizmen il-lob il lob tal ballun huwa fundamentali nisħu fuq il-rabta li jem bejn eh, eh, bejn bejn il-kriminalità organizzata u l-op li jkun mixtri, ikun imbabas. Allura, hemm bżonn li stati membri kollha eh, jikkollaboraw biex niġġieldu kontra dan il-fenomenu. Grazzi ħafna. Grazzi, Signora Xlin, u issa l-aħħar kellim, propju l-axħar kellim. Grazzi tal-kelma, Sinjura Ċer, qed jitkellem l-Onorevoli Raden. Issa eh, korruzzjoni, kriminalità, daw jeżistu fl-istati membri kollha. U għal din ir-raġuni għandna bżonn soluzzjoni Ewropea komuni. U għal din ir-raġuni ninsisti għal darbohra biex ikollna strateġija Ewropea biex nikkumbattu l-korruzzjoni b'dan il-mod il-ġlieda kontra l-korruzzjoni tirċifi l-attenzjoni li ħaqqa l-istati membri jikkoperaw aħjar ma' xulxin u jkun hemm skambju tal-aħjar prattiċi jiena prezentajt emenda li skont din l-emenda il-Kommissjoni tivverifika u segwi il-ġlida kontra korruzzjoni fl-istati membri kollha. Mekanizmu bħal dan ta' monitoraċ jista' jiġbaħ il-mekkaniżmu għal kooperazzjoni u l-monitoraġġ għal Bulgarija u rumanija U jista' jiġi diskuss f'dan il-komitat fl-aħħar u mhux l-inqas eh, l-appoċ biex għall-emenda biex nirrevedu il-liġi Ewropea kontra l-ħasil ta' flus u grazzi l-rapporter. Issa, dwar il-vot fil-Komissjoni da se jkun fil-11 u 12 ta' Lulju. Daku l-aħħar jum ta' Lulju. Issa naddu għattilet punt tagħna tal agenda iġfiri l-applikazzjoni għall-implementazzjoni tal-ekim seħa hotspots fl-Italja. Għet nistenna lil Si vous voulez, de venir ici? Mela, is-suronidi jekk jistixtieq tiġi fostna nek. Sur, Xer kolleg, l-approċ di hotspot għajtin. Um, Il-soġġett tal-hotspot mill-Kommissjoni Ewropea fuq il-Migrazzjoni sa jmiss il-hotspot huma destinati biex ġestu um, um, il-migranti li jiġu fil frontiri mill-Mediterran. Fil-hotspots, il-rappresentanti tal-Istati membri huma mejjuna minn Aġenzija tal-Unjoni Ewropea bilan li identifikaw malajr, jirreġistraw u jgħaddu sew il-persuni eh, feħtiġa protezzjoni internazjonali. Il-hotspots huma eh, marbuta mal-programm ta' ta' relocation u l lan li taċċerta ritorn effettiv għal dawk li ma domx tal azilja jew forum oħra ta' ħarsin sussidjarju. Waqt li aħna kena aħna diskussjoni fuq tħaddin tal-hotspots fil-Greċja l-għal-tnej li għadda ta' kien hemm il-preżentazzjoni tar-rapporti delegazzjoni libe, aħna rridu nikkonċentraw illum fuq sitwazzjoni fl-Italja li hija wkoll ta' interess meta nqisu n-numru li qed jikber kull majmur tal rifuġjati li titlu jaslu fl-Italja f'dan l-aħħar ġimgħat. Għalhekk nixtieq li ngħaddi l-kelma lid-direttur deputat ġenerali DG Home u illi milux zjar il-Hotspots Britannia biex jitikom aġġornament ta' situazzjoni. Jina ta' sew kontenta li għetni l-akawnek fosna u dan eh, minn mindu inti ġejt maħtur. U allura nixtieq eh, mbagħad li wara l-prezentazzjoni tiegħek tista' timmen per jkunu ċans illi hemm mistoqsijiet. Is-sur Onidi eh, ma tantx għandna ħin iġġifieri patejn fil komitat tana ġifiri bidek. Thank you very much, Jeff. Grazie ħafna, Signor President, tal-introduzzjoni, grazie tal-istudentuni biex inkun hawnhekk f'dan għal kumitat Prestigju tal-Parlament Ewropew biex ngħidilkom x'inhi situazzjoni sitwazzjoni tal-hotspots fl-Italja u s-sitwazzjoni nassumi wkoll ta' immigranti fl-Italja allura u dinamika ġenerali ta' dak li nsejħu ir-rotta tal-Mediterran ċentrali. Din ir-rotta dejjem qed isir aktar importanti wara il-ftejn mat turkija jidher ċar illi il-maġġoranza kbira tal-immigranti issa qed jiġu l-Unjoni Ewropea permezz ta' din ir-ratta sitwazzjoni llum. 55,000 immigrant illi sbarkaw l-Italja, numru konsiderevoli, il tarmin 6,000 il-ġimma l-oħra ġew salvati fuq il-bahar u zbarkaw l-Italja. Iċ-ċifri ma tantx huma differenti meta qabla ma' tendenza ġenerali li rajna s-sena l-oħra. Xorta Għedin inkampaw aħna għabbażi tal-esperjenza illi ġbarna matul is-snin ma kienx hemm rerouting laqqas dan wieħed mill-aspetti li ddiskutejtu wkoll f'dana il-kumitat. Ma ħanġ qegħdin naraw rerouting minn nies mis Sirja li raq l-Afganistan jew l-Pakistan. Tradizzjonalment dawk li jaslu mir-rotta tal-Mediterran ċentrali huma dawk li tġawżaw dik ir-rotta ġifieri n-Niġerjani u Eritrej imma anki nies mill-Gambja, il-Kosta tal-Avorju, il-Somalia, il-Sudan. Il-pajzi eh, ta' tluq għadhom l-istess, għatanna situazzjoni fejn 87% tal- l-immigranti jitilqu mill-Libja, 12% mill-Eġittu. Għedin naraw zida dal-axħar ta' nies illi qed jitilqu mill-Eġittu. li wassalna biex nieħdu miżuri speċjali mal-awtoritajiet Eġizzjani biex naraw għalfejn dan qed isir. Żewġ tendenzi ewlenin li xtaqt insemmi meta mqabbla mas-sitwazzjoni tas-sena li għaddiet. L-ewwel nett. Naraw ċertu ammonti massimi konsiderevoli fl-aħħar ġimgħa ta' Mejju rajna daq 16,000 ruħ jizbarkaw f'ġurnata. da tista' tammaġina il-pressjoni fuq il-proċedura u l-hotspots. Ħaġa il-fatalitajiet naraw sfortunatament zida terz 30% iżjed Ta'mwiet ma meta qabla ma' sena li għaddiet u nafu illi fl-aħħar tas-sena probabbilment il-numru ta' imwiet ħajkun aktar minn tas-sena l-oħra. Dan ifisser illi hemm bżonn ta' aktar sforzi f'termini ta' l-operazzjonijiet ta' tfittxija u salvataġġ li qed isiru hemm bżonn ta' aktar rapport, li jdu jinnataw ma nix qegħdin iddubitaw mill-effiċenza tal- l-operazzjonijiet ta' tfittxija salvataġġ ċezzaġġ iktar il-fatt li il bandisti qed jużaw ehm, bastimenti ta' kwalità aktar baxxa u jabbuhom iżjed. Normalment inti jkollok dajjes dingis prattikament mill-Libja biktar minn mitruħ fihom u uh, il-dajes li jitilqu mill-Eġittu jkunu dajes tas-sajt qodma antiki b'xi 300 immigrant fuqhom illi ovvjament huwa perikolus ħafna. Issa, f'termini tal-hotspots, l-għanet għandek erba hotspots li ilhom japparaw issa daqsxejn fl-Italja b'mod effiċenti la Lampedusa, Trapani u Taranto. Id-diskussjonijiet mal awtoritajiet Taljani l-oħra waslu għal konfermat li dħajn fatħu tnejn oħra minn Lulju. Għadin naraw li il-numri qed jiżdiedu, temp qed ikun aħjar, aktar favorevoli, dawn ħajkunu f'Messina. U uh, posti ħarru koll fil-fattu eh, daw il-faċilitajiet ħajkunu jistaw jizbatu minn posta liħor fl-Italja ħajkunu mobile sabiex nżidu l efficienza tal-proċess kollu ta' zbark. Jina naħseb li dawna il-mobile um, hotspots ħajjisu jiru formali minn għaw ftit minn ieħor għax ħajkun hemm bżonn ma' din opinjoni personali. Issa Augusta, Palermo, Reggio, u krotone ħajkunu daw il-postijiet. U bekk nżidu il-kapacità tal-hotspots minn 1600 attwali għal madwar 3000 jew ftit iżjed minn 3000. Dan importanti għax iktar minn nofs tal-immigranti għedin qed jizbarkaw barra mill-hotspots nafu u dan huwa messaġġ li ġej minn għandkom li rridu naslu għal 100% ta' zbajki fil-hotspots. Ġifiri f'termini ta' kapacità u postijiet tal-hotspots hemm ħafna lokal titjib ħaġaħra li forsi tqajtu magħha. Huwa il-kunċett ta' floating hotspot forsi l-konċett ma femniħx mija fil-mija, imma ma jistax ikun li aħna nkunu nistaw namlu xol kollu tal-hotspot fuq bastiment. Dana impossibli. Kienem mistoqsijiet mill-UNHCR, mill-aġenziji tagħna. Dan il-konċett x'inhu? U għonek aħna nifmu l-autoritajiet taljani u nistaw nappoġġawhom ukoll. koll bażikament huwa li kolna dan il-bastament illi jista' jakkomoda madwar 1000-1500 immigrant sabiex l-operazzjonijiet ta' tfittxija u salvataġġ ikunu aktar effiċenti u biex ngħinu wkoll illi l-immigranti nidriġuhom lejn hotspot eh, propja biex naslu għal-mira ta' 100% mija kif fil hotspots u biex nkunu nistaw natu koll l-ewwel għajnuna medika, fizika u psikoloġika. Kif ukoll biex nkunu nistaw nejnu l-immigranti meta jaslu fil-hotspots aħna għanna il-hotspots kolla, l-aġenziji kolla, l-UNHCR, l-IOM kolla attivi f'dawn il-hotspots jina stess battitra l-autorità italjani għaxartijem lilu bit-titjib il għedin naraw nasament eh, fil-ċentri eh, eh, fiziċi, il-mod kif iġu trattati, l-immigranti, għedin naraw li l-Italja għet jihduwa bis-serjeta kbira dil-ħagġa. ħaddu li għatem bżon nam ikolna ija pjanta kontingenza. L-Italja jisom għidux jisimaw bi għadina il-pjanta kontingenza. Xuma s-situazzjoni għalijom hija ħaġa li mdorijin bija imma l-IOM u l-UNHCR fl-imkien maħna l-esti illi eh, nuru l-autoritajiet taljani li jek naraw dawna tendenzi dejjem jizdidu fil-xur li għaddew li ħajsiru norma, e, e, norma allura dana ħajkollu bżon ta' aktar kapacitajiet li jistaw jiġu mobilizzati e, malajr. biraħ smajtu tkellimtu mal komissarju, anki diskutejtu mija wa bazi ta' rapport li ġi publikat il-biraħ l-Italja edha Iva tieħu ir-responsabiltajiet tagħha bis-serjetà. Imma l dan l-Unjoni Ewropea għandha bżonn ukoll tirreċiproka u tkun daqsxejn aktar attiva biex tgħin l-Italjani. Dan ifisser li il mekkaniżmu irid ikun aktar effiċenti mhux biss il-pledges. Għadna m'għandniex biżejjed kem biex nakkomodaw l-applikanti kollha tal-azili jaslu l-Italja u l-isforzi kollha tagħna illum jiffukaw fuq diskussjonijiet propju sabiex anke naċċeleraw il-relokazzjoni. Kif tistgħu timmaġinaw huwa frustranti immens illi b'dak li jkun li għadda l-proċediment kollu, l-proċedura kollha u jibqa' xur sħaħ f'akkomodazzjoni viċin hotspot imwijat li xi darba jiġi relokat. Aħna l-Italja għamlu ħafna xogħol sabiex ħaffu l-programmi sabiex jirreġistraw il-kandidati għal relokazzjoni għandhom komunità ta' madwar 4,000 Eritrej li jistgħu jiġu relokati f'temp qasir mijiet ta' trej li qegħdin jistennew li jiġu rilokati u ma jistawx ikomplu dina ir-rata ta' per eżempju 25 ruħ fil-ġimgħa li jiġu rilokati. Din hija kwestjoni tassew prioritarja ħaġa oħra issa. Is-sitwazzjoni ta' minorenni mhux akkumpanjati sfortunatament rajna żieda għanna madwar 12% tal-immigranti illi jaslu permess ta' rotta tal-Mediterran ċentrali li huma orenni mhux akkumpanjati. Diffiċli ħafna daw biex tara x'ħat tagħmel bihom, hemm sforzi kbar min-naħa tal-Italja biex jittrattaw il dawn in-nies b'mod dinjituż biex jgħinuhom Imma hawnhekk għandek bżonn inti timmobilizza żewġ affarijiet l-ewwel net irid ikollok skemi pilota tar rilokazzjoni biex turi li anke għal daw il-kategoriji ta' nies inti tista' tiġelokom f'kondizzjonijiet tajba bil follow-up neċessarju fil-istat membru ospitanti, pero għanna bżonnu kol ta' programmi ta' appoċ, specialment wieħed li maħan ħankunu għadin inwet u ma' UNICEF. Il-President qed tiġbidli l-attenzjoni li l-ħin qed jafas ħaġa tal-aħħar aspetti ieħor importanti fil-kuntest Taljan irridu nħaffu ir-rata ta' ritorn u għal dan ovvjament l-iskemmi ta' suċċess li jridu ehm, ikun hemm mala jew hemm sabiex ikun hemm skemi volontarji u sabiex ikun hemm ukoll ħidma mal-awtorità Taljana sabiex naċċertaw li dawn in-nies ikunu miżmum hemmhekk sakemm jintbagħtu lura. Aziz kollegi din lura ma nadu l-Sinjura McGuinness. Jekk jogħġbok. Tsaġ minuti ta' kollox. Mm, Diħad rappresenta il-buro tal-Komitat tal-Refugġati l-Europa fidejk. Thank you very much. Grazzi, Signora President. Fil-qosor kemm jista' jkun grazzi tal-li studentina għawnek il-lum dan huwa suġġett importanti mhux biss minħabba situazzjoni speċifika taljana, imma wkoll minħabba l-approċċ tal-hotspots u l-iskema ta' relokazzjoni hija essenzjali biex naċċertaw li jkun hemm sistema tajba fl-Unjoni Ewropea sabiex tgħin fil-ġestjoni tajba tal-protezzjoni tal-ispazju u tal sinta responsabilità importanti li l-approċċ tal-hotspots hekk kif applikat fl-Italja u l-iskema ta' relokazzjoni jiġu implementati bisħaħ bisħieħ ħassibna l-koll il-fatt li madwar 2280 ruħ biss ġew relokati mill-Greċja u mill-Italja u 780 biss fil-fatt mill-Italja biss. L-idea hi li jkun hemm relokazzjoni ta' 6000 fix-xahar, jiġifieri qegħdin il-bot ħafna u hemm ħafna xiri tisir allura biex naslu u biex jridu nħaffu dan il-proċess il-kellim ta' qabli tkellem ħafna dwar eh, l-sfidi li jeżistu naħna naqblu ma' suranidi fil-fatt. Jena nishtiq nżid biss ftit ma' dak li qal, per eżempju, kultant il-ħin ta' rispons għal dawk li tal li jaċċettaw u għedu li jaċċettaw il-lokazzjoni dum wisq u ċertu stati membri xorta jinsistu li għamlu security screening tagħhom l-autoritajiet taljana ma jaqblux dwar dan għalissa forsi rajtu rapport aġġornamenti li ħarġet il-Kummissjoni l-bira li jagħti approċċ bilanċjat sabiex insibu tarf ta' din is-sitwazzjoni. Imbagħad hemm ukoll appoċċa stis li jenata l-autoritajiet taljani l-aġenziji kollha qegħdin hemmhekk UNHCR qegħdin hemmhekk ukoll imma miżjed xirid issir biex jiġi żgurat li livell adattat ta' għajnuna ikunu hemm u anki minn jaso e pereżempju u li jippruvaw ukoll jippermettu li l-esperti tal-li jdumu iżjed għaliex attwalment ma jdumux biżejjed biex tassew ikollhom impatt. Apparti minn hekk f'termini ta' kapaċità, il-kapaċità li qiegħda hemmhekk trid tiżdied u aħna Kontenti nisimaw li s-Suronidi ħabbar pjaniet għal żewġ hotspots addizzjonali din hija kapaċità tas-sew meħtieġa sabiex jiġu indirizzati il-piks li rajna f'Mejju. Iwa e, essenzjali li kulħadd jizbarka fil-hotspot ħalli kulħadd jiġi reġistrat kif suppost. F'Mejju rajna li rati ta' nies fil-hotspots kienu ta' inqas minn 40% rridu nkunu ta' 100% xorta ġifiri teħdulom il-marki ta' swaba kena 90% ta' teħid ta' marki ta' swaba ma' xorta importanti illi il-hotspots eh, jintużaw. Kemtejn dwar il-minorenni mhux akkompanjati, aħna konna aħna irridu ħafna li dawn il-minorenni mhux akkompanjati jiġu rilokati. Dawna huma priorità fid-deċiżjoni tal-Kunsill dwar l- minna l-għanni mux akkompanjati dinija li jaqbel fuq kulħadd. Hemm li ammont limitu imma ta' pajjiżi li qalu li ħajjieħdu dawn il-minorenni u hemm bżonn ta' approċċ allura biex Nizguraw li dan ikun jista' jsir l-aktar ma timħaffef li t-tfal jiġu wkoll mejjuna b'dan il-proċess u tkellimna wkoll dwar proċeduri pereżempju kif dawn il-każijiet jistgħu jingħataw iktar preċedent ta' priorità u jrid ikun hemm operating procedures għal każijiet kollha ma forsi jdu niffukaw iżjed fuq il-minorenni u tfal. Dan importanti li nindirizzawa dil ħaġa x'tnax fil-mija tal-li jaslu nis li jaslu ma eh, minnu mhux akkumpanjati. Hemm bżonn ta' approċċ Eh, mill-istituzzjonijiet kollha sabiex jingħata priorità lil dawn il-minorenni. Grazzi ħafna, Sinjura eh, McKinnis. Issa, ħanibdew bis-Sur Komelio. Wikström, Monsieur Alao, euh, Madame Schlein et le dernier Pugliese. E je dois fermer la liste parce qu'on n'a pas du tout. Uħanala il-lista x'manniex ħin ġiex minuti għal kull kellem sur Kuelju. Grazzi, President, u grazzi tal-informazzjoni illi għaddejtinna il-situazzjoni fil-Greċja naħseb illi għal minn dik tal-Italja. Issa, fil-bidu il-hotspots għalina derunna li huma ideja tajba Imma bitċa li issa qed nifaċċaw ħafna problemi uħut minnhom semmejthom inti e, diffikultà li proċessar għandna wisq nies li qed jaslu. U m'għandniex riżorsi illi nittrattawhom kollha daw. il fatt li dak li jkun il-wediet huma inqas milli huma meħtieġa u li qed jieħdu ħafna ħin. Pereżempju pajjiżi Portugal est li jirċievi iżjed nis imma fuq livell Ewropew eh, mhux qed jintbatu n-nies li Portugal ġifieri disponibil għadem, imma ħasmu ma qed U il hotspots kellhom ikunu hemmhekk biex ikunu jistgħu jiġu identifikati dawn in-nies li jaslu jkun hemm iktar sikurtà. Għax nafu li kien hemm ħafna minorenni illi ħarbu wara li ġew reġistrati pereżempju. Ebi ġifieri hotspots għandhom għadhom mhumiex perfetti. Ġifieri, hemm bżonn nerġaw naħsbu minn ġdid kif jaħdmu dawn il-hotspots jew hija sempliċement kwistjoni ta' kapaċità. X'nistgħu nagħmlu aħjar, mhux qed nagħmlu sew. Il-min irridu ninvolvu l-Istati Membri l-Aġenziji x'tib ta' espressjoni rridu nagħmlu fuq l-Istati Membri. Intan taħsbu illi permess ta' żewġ hotspots oħra u erba' mobile hotspots ħankunu qegħdin insolvu problema tal-Italja ġifija kwistjoni biss ta' kapaċità jew hemm xi ħaġa ħażina fil-mudell. Grazzi. Signora Sipel. Le. Signora Gomez, Iva. Tajjeb l-isma dal-li għattinna. Limur kontra dak kollu illi għallinna Sur Timmermans dwar il- ftejjim ma' Turkija illi qed jaħdem eh, qed jaħdem biex inaqqas in-nies fil-Greċja imma issa nies ġejjin lejn l-Italja via l-Eġittu. Għax dik tfisser din iż-żieda li qegħdin naraw mill-Eġittu. U nuqqas tal-kontrollu sigurtà fl-Eġittu ma tantx awgura tajjeb. minn kajja dak li kuħat għati provaj bella għanna li jemma kanna l-msiħba. U dan ifisser ovvjament li eh, kontrabandisti il-trafikanti għadhom jistanew għaskapitu ta' ħajjiet għaliex inti stess għattinna illi irdupjaw l-imwiet. Jiena, ne, sakoda dak il-kollega Carlos Coelho, Eh, nżolbok biex tajtli, jek joġbok. Apparti dak il-kavjazz li semmejt inti, ċe l-istati membri li jidu jamlu l-screening propju taħħom, etc. X'kavjazz oħra hemm jazlu l-oriġini tan-nies, ir-reliġjon, il-kulur, jeskludu eh, l-ġoventù, jibjatux preferenza lil minorenni importanti ħafna għalina biex nkunu nafu dan. Grazzi, Signora Gomez. Signora Spinelli, issa. Grazzi. L-ewwel qabel kollox lil Sur Onidi tal-preżentazzjoni tiegħu żewġ mistoqsijiet xtaqt nagħmel jiena l-ewwel nett. xaqt namel mistoqsijiet tiegħi kemm lilu kemm l-rappreżentanti tal-UNHCR. Jekk kemmx il-periklu illi il-hotspots b'xi mod isiru ċentri ta' detenzjoni. Il-UNHCR tkellem fuq dan vizavi l-Greċja u l-ftejim ma' Turkija bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija għalli li ma jistax mandux isir imma jista' jkun hemm sitwazzjoni simili wkoll fl-Italja mhux fil-Greċja biss ħaġa oħra. Il-mobile hotspot, il-floating hotspots. Kuntenta li smajtkom tejdu illi dawn il-floating hotspots ovvjament mux ħajkun jista jamlu dak kollox illi jamlu hotspots normali li huma limitati imma daw il kompeti li semmejt inti per eżempju il-pre-identifikazzjoni jekk dawn u kollu miex eċċessivi u jippruvaw propju sempliciment iħaffu kemm jistgħu ir-rimpatriju niftakru li kien hemm deċiżjoni kontra l-Italja tal-Qorti ta' Drittijiet bniedem dwar l-użu li jista' jsir tal-bastimenti li minnhom li fuqhom l-immigranti jiġu proċessati huma biss fuq l-art illi l-immigranti jistaw jiġu mejuna, jiġu kollom għajnuna bil-lingwa tagħhom, etc. Għax anki kwistjoni ta' pre-identifikazzjoni diffiċli ferm li taqbel dan kollu fil-floating hotspots. Grazzi ħafna. Il-Sinjura Vikstrom, grazzi l-kulħat ta' dawk il-prezentazzjoni tal-li sħaqtu dwar l-importanza tal-kwistjoni tal-minorenni mux akkompanjati mux bis fil-hotspots tal-Italja manki l-Greċja u postijiet oħra. U mod partikolari jina qed naħseb dwar dawk l-eluf ta' tfal li qegħdin jgħibu jisparixxu mill-hotspots u ma nkunux nafu iżjed fejn qegħdin fl-Ewropa. Teżisti xi tip ta' strateġija fil-hotspots l-Italja sabiex dawn it-tfal ma jispiċċawx ħadd ma jaf fejn huma. Issa kemm ilhom 19 xhur uħut minnhom seba' xhur jaħdmu dawn il-hotspots fl-Italja meta nitkellem mal-NGOs. Huma jikkritikaw l-approċċ biex ngħidlek għaliex ir-refuġjati jiġu mħeġġa li jitilqu imma ma l-omx il-mezzi biex jitilqu. Waħna nafu li ħafna mir refugġjati li għaslu l-Italja ġejjin minn pajjiżi subsaharjan, jiġifieri jekk inti tixtri biljett biex tagħmel vjaġġ normali dan jiswa ħafna flus. Allora dinna mish catch 22, m'għandekx rilokazzjoni u sistema ta' rilokazzjoni illi taħdem skont il-pjan illi aħna xtaqna u illi adottajna. Dak ġifiri barra ma jaħdimx. U it-kaċċija ma taħdimx. Biex tirritorna b'mod regolari, jekk ikunu jixtiequ, donnu possibbli. Allura, x'nistgħu nagħmlu biex aħna inħallu l-approċ tal-hotspots li ku wieħed b'dinjeta. Matejna naqra gazzetti eh, fl-Italja daw li sejħuhom klandestini, jekk nifhem seda dan li huma nisbla dokumenti. Tistgħu tgħidulna daqsxejn dwar l-opinjoni pubblika fl-Italja kif dawn in-nies jarawhom. Sinjura Wikström, skużani, imma vera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 Inti ottimista ħafna fuq is-sitwazzjoni tal-hotspots fl-Italja. Jiena mort zortnej u minna zjara u kol ma kollega ta' Pozzallo. Nishti illi insemmi ftit l-attivisti li jipruvaw jtejbu l-kondizjonijiet tal-xogħol tal-ħajja tal-persuna li jgħixu dan il-postijiet anki minħabba l-nuqqasijiet mill-istat. Lampedusa, per eżempju, Tkellimna ħafna dwar is-sindku ta' Lampedusa li l-gżira mhijiex xirqa nissir posta ta' detezzjoni intawla għal-persuni. Dinja, il gżira għanda storja twila ta' ġenerozità. indispensabbli illi fi żmien 48 sija persuni huma akkompanjati bi struttura iktar adekwati fuq art art eh, fuq art sod. Eh, eh, art soda. Jek dawn il-persuni mandomx perspettiva għal-ġejjini taħħom, mela ħajkun diffiċli li huma jipparteċipaw fil-ħajja ta' kuljum u anki ġast jipparteċipaw bid-identifikaw u ruħom u jaġevolawna. Apparti jekk irridu naraw il-fatt li l-mezzi tal-proċess jirrevolaw il-lingwa ta' dak li jkun ħafna minnhom jgħidulna daw li qatt ma rċevew xejn bħala dokumenti. Allura dawn id-dokumenti kif kif jintbagħtu sew. Istruttura wkoll ma nafux kemm il-darba daħlu minn orenni, kien hemm NGOs ukoll illi jgorru minħabba li xi nazzjonalitajiet mal-ewwel li tuhom e, karta li jgħidu li jridu jitilqu jmorru lura f'pajjiżhom minn wara seba' tim minn erma x'in huma jgħidulhom x'inhu d-drittijiet tagħhom li jitolbu għal protezzjoni internazzjonali. Kien hemm ukoll dawn il-suppost eh, Għazaw Frontex qed jagħmlu da xogħol. Frontex ippost qed jagħmel eżattament ma nsawx nifmu fil-hotspots tal-Italja. tal italja punti ċentrali. Il-żmien ta' ta' soġġorn, ta' kemm jistgħu jdumu hemmhekk. Ħafna post t-tim, ma' min jagħmel ġimgħa ma' minn ma jafx qed jiġri. U l-ħodspot ta' spot sallo għandhom ukoll preżenza kbira ta' minorenni eh, ħafna drabi eh, bista fuqhom senduqhom eh, minnajr ikel ħajja tagħhom huma sospiżi ġifi naseb seppi territorju Ewropew ma nistax niċċettaw dan is-sitwazzjonijiet. Grazzi. Grazzi. Onorevoli Allahu. Issa la il-pressjoni marret għal-ċentru tal-Mediterran mill-Greċja. Kif titrattawhom il-pressjonijiet tal-influssi? Dawn qed jgħidu li n-nies il-dajes qed jabbuhom u qed jabbuhom dajes il-kondizzjoni tagħhom huma pjuttost imwera. Hemm raġunijiet oħrajn apparti ovvjament il-reba qed titkun majmur u x'inhu il-numri li qegħdin jaslu sa tmiem din is-sena li wasmati li ħajassu t-tmim din is-sena, xi tip ta' xejra nistgħu naraw f'termini tal-nazzjonalitajiet tal-persuna li qegħdin jaslu l-hotspot. Jina mod partikolari interessat fi mod kif in-nies qegħdin jitqasmu ċittadini li wis probabli mhux se jingħataw protezzjoni internazzjonali jina nista' nifhem li hemm ftit li xejn nis ġej pereżempju mux Sirja xek. Grazzi. Grazzi Sur Puliese. Grazzi, grazie a tutti i suoi tal-li tanna din il presentazioni tan dettaljata. Għonek għanna situazzjoni komplessiva tal-hotspots taljani pozittiva u għonek jena nishtiq nidbiet parzialment dak li għadet il-kollega tanna taljana. Ija situazzjoni li veru eh, li għetmura l-aħjar, jiex ħagġa tajba di u t-reġistaw kol eh, l-attenzjoni minna ħata l-gvern taljan il tema Turkija fatti blokka il-traffikar mill-Balkani kien hemm xi dati ta' statistika ġbiri sens li 86% tal-persuni li qed jisilqu ġej mill-Libja u 12% mill-Eġittu. Inti sejt ukoll illi kien hemm żieda mill-Eġittu. Kontestualment intqal ukoll illi nazzjonalitajiet Ġifiri baqa, bejwetu liħor dak li kienem ftit Pakistani, ftit Sirjani, imma zida ta' trafikar mill-Eġittu jiddetermina zida ehm, fin nazzjonalità ġifiri kienem xi statistika illi saret għal aħħar xhur u jena anomalija. Xaħġa ħaġa li nalaqbija u l-fatt li hemm il-falliment tal-proġett ta' risessamizzazzjoni zorin patriju u hija xi ħaġa li jixtiequ nirġixxu fuq mill-aktar fis. E, e, jħassra hija tal-mistija li 600 minn 600 ruħ e, ġew impatriati mill-Italja u ftit iktar minn 1000 mill-Greċja. Suppost kellna nasmu 6000 fix-xahar qegħdin il-bot minn hekk. Aħna nabżon involviment tal-istati membri kbar, grazzi. Surjonidi. Grazzi. Grazzi ta' dan il-kommenti. Naħseb li f'termini ta' xejra. Bossa naqgħod nipprova nikkalkula n-numru ta' bigradjarja sudat minn din is-sena, iżda dak li naraw illum u għali Mux differenti mis-sena li għaddiet żgur, mhux differenti f'termini ta' numri, mux differenti f'termini ta' ta' pajis ta' riġni laqas biss ta' punta imbarkazzjoni. Zewċ noti e, li xtaqt nisaqfuhom huwa li kena zida ta' personi li ġejjin e, mill-Eġittu li ġħagġa li għaddejja fid-diskussjoni tagħna mal-awtoritajiet tal-Eġittu biex naraw jekk hemm xi djufijiet fis-sistema hemmhekk u ukoll differenza oħra li hija iktar eh, l-iktar dominata minn reba. Għalhekk id-differenza tan-numri li sena li oħra. Il-kategorija tal-migranti li ġejjin minn Balkani u ċentru tal-Mediterran għadu hemmhekk. Aħna fir-rotta tal-ċentru tal-Mediterran għandna iktar u iktar immigranti ekonomiċi mill-li kandidati l-azil kif rajna minna l-oħra. Fuq il-hotspots, naħseb il-konċett. Għamin għadna għadna kif għazbist għal sena bħala proċedura, naħseb huwa suċċess kbir. Ovvjament hemm fejn tejbu il-situazzjoni u jena ċerti li ħajkonna ċans forsi mm, sena wara operazzjoni ta' hotspot biex nipruvaw nixbu ċertu konklużjonijiet anke soċjalment wara mm, li jkun għadda s-sajf. Naraw x'jun nġara hemmhekk u mbagħad naraw x'nistgħu ntejbu. Ma nħossx li suppost l-Italja huma vojta minn dawk li huma uffiċjali ta' eżaw Frontex naħseb li forsi kien hemm xi koinċidenza mm, ma xina bil-kontra naħseb li l-kollega tal-UMNHCR dak li jar qal jgħid illi l-wedit u l-kampanji mumiex dak li qed nistennew biex nimmobilizzaw professjonali biex jikkompanjaw il-movimenti u forsi l-mewġa eh, li tista' tikber imma hemm nies fuq il-post aħna stess il-Kummissjoni għanna tlet persuni illi mod attiv jispettaw u jispezzjonaw il-hotspots bit najnuna tal-għaqda internazzjonali sabiex naraw illi nistaw nirġixxu mill-aktar fis jekk dan it tipu meħtieġ. Il Ġifrit it taraw e, huma maħba fatti li dan huma limitati. Il-ħospot huwa limitat għax qed hemmhekk biex jirreġistra, jidentifika u mbagħad jgħaddi l-ewwel pass permezz tal ta' parir. Parir fuq id-drittijiet tal-migranti, parir fuq il- għadżliet alternattivi tal-passat intom il-migranti ma ma jistax jistostitu dan eh, akkomodazzjoni eh, tajba jew ċentri ta' riabilitazzjoni, ċentri ta' edukazzjoni, eh, il-minorenni, din hija differenza. Dan huwa l-aspett fejn hu probabbli meta nħarsu lejn evoluzzjoni tal hotspot għandna bżonn interess kollettiv biex naraw x'jista' jiżdied biex ikonna iktar salvagwardi. Imma darba oħra fuq situazzjoni fl-Italja. Nassew ningrazzjaw nfaħħar lill-awtoritajiet għax termini ta' kapaċità u kapaċità ta' rkoljament qegħdin niċċaqalqu minn 125,000 post għal 200,000 post sa tmiem is-sajf li huwa sforz enormi. Inħata Taljani lesti li nejnu finanzjamenti qegħdin hemm, imma l-awtoritajiet qed jieħdu bis-serjetà u hawnhekk qed eh, nitkellem fuq il-minorenni mhux akkompanjati inklużi safe houses li huwa essenzjali sabiex inkunu nistgħu għalmenu ntuhom kemm li dawn il-minorenni nigwidawhom niprovdu forsi edukazzjoni wkoll waqt ukoll li qegħdin jistennew għal ġejjin iktar sostenibbli. Grazzi. Madam McGuinness. Grazzi, Sina McGuinness. Thank you very much. Grazie ħafna ċe. Nishtiq inkompli fuq ċerti mistoqsijiet li saru biex nippruvaw nagħmlu il-proċedura ta' relocation aħjar. Naqbel ma' xi kummenti li għadhom kemm saru u importanti li nkunu nafu li proċeduri li għanna palissa ġew konklużi f'Mejju għall-opera tal ħotspost fl-Italja. U verament dak li għandu jisiru għaj nassiguraw li l-koordinazzjoni taħdem u taħdem tajjeb fost l-atturi u l aġenziju kollha il-proċeduri kollha huma importanti ħafna u jiena nirrakkomanda li approzzimi li jsib mod immirat għal minorenni mhux akkompanjati dwar daw tal-aħħar li nirrakkomandejna bħala UNHCR u għali azzjonijiet kollha li għandhom x'aqsam ma' daw il-minorenni l-approċċ għandu jkun fuq it-tfal u mhux kwistjoni ta' ħtiġijiet eh, amministrattivi bħala proċeduri. Il-proċeduri jridu jkunu ċentrati u għalla aħjar interessi ta' tfal tal-minorenni nassiguraw li żgħażagħ ikollhom aċċess għall-gwardjani li jieħdu ħsiebhom u li ma jkollhom xejn nieqes. Rilokazzjoni hija parti waħda mill-problema huwa kruċjali li kull, min, kull minoren mhux akkumpanjati jew persuna vulnerabbli identifikata fi stati membri tal-Unjoni Ewropea jista' jkollhom konnessjoni taħt il-Dublin il ikollhom id-dritt li jinaqdu mal-familji tagħhom fi stati membri oħra. Da ġi provat li jkun daqsxejn ta' dubjus hemm stati membri ingaġġati f'dan il-problemi b'mod iktar immirat forsi nista' nitkellem fil-qosor fuq il-Greċja, tinprofu nadattaw dal-approċċ fil-Greċja b'eżerċizzju ta' prija e, e, reġistrazzjoni mill-awtoritajiet Griegi flimkien mal-UNHCR u l-EASO biex jirreġistraw kemm jista' jkun malajr, kemm jista' jkun hemm nies kemm mill-aħjar li nistgħu fuq każijiet li jista' qegħdin maqbudin fil-Greċja u persuni vulnerabbli u tfal minorenni mhux akkumpanjati jiġu identifikati għal rilokazzjoni imma mbagħad batteri dan kollu jridu ndaħluhom fil-unitajiet ta' Dublin biex ikunu żguri li dinja xi ħaġa li taħdem dinja taħt l-iskema ta' rilokazzjoni, ta' risistemazzjoni. un dwar l-istamp aktar wiesa, waħda minna fejt li qed nagħtu parir fuqha fuq huma l-ekim seħa passaġġi legali, legal pathways, passaġġi li għadhom mhumiex qegħdin fl-Ewropa imma għandhom bżonn protezzjoni u jirridu jiġu sistematiċ imkien ieħor. Din il-problema rridu nindirizzawha sew tkellimna fuq għal-bieraħ, jek tħarsu lejlat ta' nies li ġew sistemati u ma bis 7000 ruħ. Jekk aħna rridu naħsbu biex nippruvaw nibatu messaġġ lin nies li jistaw qed jaħsbuha biex ibatu biex jużaw rotta li hija ta' periklu ta' riskju, per eżempju mal-Mediterran, hemm bżonn li tkun hemm numri kredibbli u numru kredibbli ta' passaġġi biex bekk in-nies daw in-nies li jkunu qed ikkontemplaw li jagħmlu dan il dan il il-vjaġġ ikun jiġu Mejuna biex jifmu li jem modi oħra, modi iktar siguri. mbatt l-iskema, iskemi oħra li għaddejn bħalissa, da, dawk ta' Turkija, imma rridu nassiguraw ruħna li l-iskemi kollha ta' risistemazzjoni bħal Lebanon u l-Ġordan qed jaħdmu rridu, allura jridu nisħu fuq il-rilokazzjoni, imma il-pressjoni mandiġ tkun biss fuq l-Italja u l-Greċja, biex jiffaċċjaw daw il-problemi, ma l-istati membri kollha jridu jgħinu biex nagħmlu dawn il-pathways legali. Issa, il-kallima li mess, narawx Alors on va... Mela, issa naddu għal punt li jmiss. Fuq l-agenda tana tal-lum, ir-riforma ta' Dublin, eżis kollegi l-4 ta' Mejju tal-2016 il-Kommissjoni rappresentat proposta revizjoni ta' regolament ta' Dublin 3. Il-proposta huwa l offol tal-pakket ta' riforma tal-CEAS, il-Sistema l-Azil Ewropew komuni u di riforma ta' CAS għandu lan illi jindirizza nuqqassijiet illi ħarġu permezz tal-kriżi ta' rifugġati li hija kontinwa. Proposta titkellem fuq żewġ proposti um, li kienna mill-Kommissjoni li klim sejħ il-Crisis Relocation Mechanism għal li kien rapportera li Sur Kirkop kif ukoll il-proposti li minn daw regolament ta' Dublin li bħal dak li xaqsam il-min jiddetermina l-istat membri responsabbli biex jeżaminaw l-applikazzjoni tal-protezzjoni internazzjoni ta' minorenni mhux inkampanjati u Sr. Vixom hawnhekk hija ir-rapporter tagħna. Fil-bidu sa' din is-sena il-Komitat kommissjoni konsultaw gruppi politiċi fuq il-riforma ta' sistema ta' Dublin u fil-komunikat tagħhom ta' 6 ta' April il-Kommissjoni eh, fissat żewġ approċċi possibbli għal-riforma ta' CEAS. Allura huwa l-pjaċir tagħna llum hawnhekk li nilqgħu fostna l-Sur Muxell direttur għal migrazzjoni u l-protezzjoni tal-Kommissjoni Ewropea biex nippreżentawna il-proposta. Sur Michel, tista' titkellem. Merci, Madame la Uh, the Commission has presented... Il-Kommissjoni kif tafu intom prezentat dil proposta fuq il-riforma ta' Dublin hija parti mill-ewwel flus ta' proposti ta' legislativ li aħna poġġejna l-qudiem bilan biex nirriforma u bisħiħ il sistema komuni tal-eżil Ewropea. Ovvjament il-proposta Dublin hija waħda sensitiva mens waħda li mill-iktar politikament diffiċli imma waħda li hija l-iktar fundamentali f'dak li għandu xasemma tibdil għas-sistema ta' miftuħa ta' azil. Aħna nafu li l-inżommu il-status quo kif inhu bħalissa mhijiex għażla ma nistgħux nagħmlu għadi. L-ebda stat membru ma jista' jiffaċċja il-kriżi li kellna s-sena l-oħra. F'post jew Italjan fl-Italja laqqas il-Greċja imkien u ħadd skont is-sistema ta' Dublin. Allura aħna għandna oġġettiv żewġ oġġettivi f'din is-sistema. L-ewwel huwa li r-regoli ta' Dublin ikunu iktar effiċjenti u t-tieni li nżidu dak li ġie mitlub għal ħafna żmien mill-Parlament Ewropew biex inżidu element ta' solidarjetà, element ta' ġustizzja fis-sistema biex bekk stat membru ma jitħallix bi pressjoni sproporzjonata fuq l-azil, sistema tal-azil. Allora nixtieq niġbed fuq daw iż-żewġ aspetti. L-ewwel fuq l-effiċenza tas-sistema. Se jkun hemm limiti ta' żmien iktar żgħir ta' trasferiment għat trasferiment ta' dawk li jfittxu l-azil bejn l-Istati Membri importanti ħafna l-possibilità tal-bidla ta' responsabilità fost l-Istati membri ħatkun abolita. Dan huwa raġuni, din hija raġuni kbira għaliex qegħdin nagħmlu dan il-movement. Allura fil-futur l-approċċ ħajkun li ġala darba stat membru ġie iddikjarat bħala responsabbli ma jkunx jista' jirreċedi minnu, ma jkunx jista' jaħrab minn dik ir-responsabilità. Daħa jiskoraġixxi illi ċerti problemi ma jkun hemm moviment sekondarju bobbliku legali għall-applikanti ta' azil u d-dover li jibqgħu fl-istat membri responsabbli għalihom għal-pjan u għal-benefiċċji ta' riċevment. Ġifridu nittakiljaw il-moviment sekundarju jekk aħna rrid ikollna ġustizzja u solidarjetà fis-sistema. Irridu allura nevitaw l-immigranti joqogħdu jilabu per regoli tas-sistema u jfixklu u jiddistruġġu is-solidarjetà bil-Istati Membri permezz ta' moviment sekondarju. Issa ħan iġi għal ta' solidarjetà fil-fatt aħna noħol aħna nsejħulu mekkanizmu korrettiv xi fisser. Ifisser li ħajkunem hemm kalkolu awtomatiku ta' numri ta' dak li jfittxu l-azil li għandu jkun ġust fis sistema jkun ibbażat fuq żewġ kriterji li huma sempliċi. Biex morru fuq is-sempliċi. Billi nażlu żewġ kriterji ta' referenza, id-daqs tal-pajjiż, id-daqs tal-popolazzjoni u l-GDP tal-pajjiż. Dawn huma żewġ punti, dawn iż-żewġ kriterji biex niddeterminaw xinu il-numru ġust ta' dawk li fitxu l-azil. U s-sistema li nikkalkulawa fuq e, e, minn juma li uħar fuq skont il-numru ta' applikazzjonijiet un bħadġala darba li mmorru li l-lien iskema ta' referenza fuq 150% għawna nikkonsidraw li ikun impressjoni ta' li sproporzjonata. Meta għanna dan meta tmulli l minn ċavetta ta' 150% l mekanizmu jimbeda. Is-sistema wkoll ħadd inkludi n-numru ta' nies illi ġew risistemati minn stati membri għaddin din indaħlu element ta' risistemazzjoni biex bekk ninkoraġixxu stati membri iżjed biex jiżviluppaw eh, passaġġi legali kif għadu kif intqal eżatt qabli. U importanti wkoll li ninkoraġixxu l-istati membri biex jagħmlu dan. Wieħed mill-elementi il huwa ta' kontroversja li jiena nafbiħ u għal-fatt li inti għandek il-possibilità li tfixkel u ma tuħux parti fir allokazzjoni. F'dak il-każ ikollok tagħmel tajjeb ta' 250 elf euro għal kull applikant li jindbat l-istat membru ieħor u li inti mhux se taċċetta taħt ir-responsabilità tiegħek Dan huwa mod biex nippermettu ċerta flessibilità l-Stati membri imma l-ammont li aħna poġġejna huwa pjuttost toli. Qed nagħmlu l-almu tagħna biex ma ninkoraġġux din il-possibilità. Jiena naraf li f'dan il-komitat xi membri jkunu preferew il aħna nażlu immorru għat-tini għażla tal-komunikazzjoni illi il-Presidenta proponiet ġifiri inneħu darba dejjem il-kriterji ta' natura ġeografika ta' tħul tal-migranti. Imma Aħna smajna li dak kollha interessati u nikkonsidraw dak li qed niproponu għandu ċans li jgħaddi fih dan il-kodeċiżjoni. M'hemmx raġuni li l-Kummissjoni toħroġ bi proposta li tkun sabiħa fuq il-karta ma li qatt ma tgħaddim il-kodeċiżjoni ġifiri dak li għet impoġġu fuq il-mejda jax ħaġa fejn aħna nistaw naslu fċertu kompromess bej il-Konsillu l-Parlament edin nżommu il-kriterji regolari u għanna dan il-mekkanizmu biex nimminam biex innaqsu ħafna dan l-impatt dwar il-kriterji ta' dħul tal-migranti. Aħna ma konsidrajniex ukoll il-preferenza tal-applikanti, jiġri aħna ma nħarsux lejn jekk dawk li fitxu l-azil irridu xumorru l-Iżvezja jew il-Ġermanja jew il-Polonja. Aħna ma nikkonsidrawx dan għax dak li qed niżviluppaw huwa sistema tal-azil Ewropea. Qed inħarsu qed titlob protezzjoni inti fl-Ewropa mhux qed titlob protezzjoni fi stat membru speċifiku, ma tistax taqbad u tażel li ma stat membru titmur fih. Ovvjament xi wħud jistgħu jgħidu iva imma l-migranti għandhom idea oħra u għandhom ħiliet ta' lingwi li għanna nikkonsidrawu u xi kwalifika li għanna nikkonsidraw. Aħna deċidejna li ma nażlu iġdin, għax rridu sistema eh, li taħdem malajr b'mod effiċjenti u li taħdem fil-fatt. Jekk nagħmlu iżjed kriterji, is-sistema tkun taħt pressjoni u aħna rridu li s-sistema taħdem malajr biex in-nies jaħdmu jimxu malajr fejn għandhom imorru. Waħda mill-kriterji li bdilna hija dik tal-familja Aħna zidna taħt id-definizjoni ta' familja laħwa kif ukoll familji waqt it-transitu. Xi kultant il-vjaġġ jista' jdum diversi xhur u snin u jistgħu jiġu prodotti tfal. Allura f'dik il-kwistjoni hija fuq is-sistema ta' Dublin u għal fatt li l-definizzjoni tal-familja kienet dejqa wisq. Issa ftaħnija iktar spandejni jeżjed, definizjoni tal-familja, u biex nikumbattu kol il-moviment sekundarju, għax jagħmel is-sens għal dawk li fitxu l-azil illi jkunu familja pero jiġu separati. Dak di kienet waħda mill-iktar affarijiet biex aħna nixprunaw kontra il-moviment sekundarju. L-aħħar ħaġa huwa li dinja proposta waħda fost ħafna. Jekk aħna jrid ikollna is-sistema ta' Dublin li taħdem irid ikollna konverġenza fl-istati membri kollha li jinkludu wkoll kondizzjonijiet ta' riċeviment tal ażil mal-kondizzjonijiet ukoll li wieħed jekk japplika fl-Italja ikollu l-istess ċans li kieku applika fl-Iżvezja jew fil-Latvja. Rridu nassiguraw li jkun hemm unità, li jkun hemm konverġenza Allura dan huwa parti minn pakkett tħares allura dil proposta bħala pakkett u l-Kummissjoni ħad toħroġ eh, b'emenda leġislativa għad-direttiva eh, eh, dwar direttiva tal-kwalifika u kollu hemm direttiva oħra tliet direttivi kollox li għandhom x'jaqsmu ma' dan u daf lulju. Grazzi ħafna. Grazzi, Sur Muxell. U wissa nagħti il-kelma is-Sinjura Vikstrom. Eżis kollegi nixti indur fuq il-rappresentant tal-Komissjoni, il-Sur Muxel, u nirringrazzjaħ għal-prezentazzjoni minn tiegħu. U grazzi lilkom il-koll kollegi għal-fiduċja biex tippermettu li li biex immexxi x-xogħol f'dan il-Kumitat fuq dan id-dossier ta' sekk importanti. Meta aħna ikkonkludejna tliet snin ilu din is-sistema komuni dwar l-ażil, il-parti kbira tagħna dak iż-żmien kien diġà jittamaw li fil-fatt konna poġġejna fis-seħħ sistema illi taħdem fil-prattika għal dawk li fiċu l-azilu għall istituzzjoniet u l-Istati membri mal-Ewropa kollha. Kien hemm ħafna ħafna affarijiet dak iż-żmien illi dat-tim tal-Parlament Ewropew xtaq li għamil bond differenti, ma bond ġenerali aħna kellna tama illi aħna poġġejna s-sisien għal sistema sostenibbli tal-asil taħdem iktar mill-li dawn, l-axar sentejn fil-fatt illum u għacċar li s-sistema falliet kompletament falliet li tati aċċess għal proċess ġust għal dawk li fiċu l-azil, falliet li tati l autorita l istati membri blodot li għandhom bżon biex jiffaċċjaw il-problema li kienet għadeja bat kbir ħafna ta' rifugġati li d-deħlin fl-Unjoni Ewropea. Sistema falliet u fl-opinjoni tiegħi dan huwa l-punt importanti, il-fiduċja taċ ċittadin Ewropew. U għawlek qegħdin naraw ejja ngħidu hekk gruppi ta' natura xenofobika li qed jikbru f'kull stat membru fl-Ewropa. Allura f'dan l-aħħar sena kon qegħdin nippruvaw sistema ta' soluzzjonijiet ta' emerġenza lawnu lin imma huwa issa li għandna proposti Eh, riformi fundamentali li verament għanna bżon biex noħol u sistema li tkun tista fil-fat, fil-fat tkun ta' suċċess. Issa nistaw nitalmu il passat biex nibnu xi ħaġa li għanda id-dum għal-iktar minn sentejn ma tkun sostenibli għal żmien twil fl-Ewropa. Il-Kommissjoni issa prezentat il-proposta tagħha fuq Dublin, fuq l-Jura da Koeazo u issa qed nistennew il-proposti dwar dossi files li għandhom xaqsmu mal ma dawk li għazil. Kifu, fostom il-proposta dwar ir-risistamazzjoni, fost dawn, dawn ħafna minnhom huma marbutin bejnietom, allura jkun diffiċli nifformaw opinjoni fuq is-sistema kollha kemm proposta mill-Kummissjoni sakemm inkunu <clears throat> sakemm ma nkunx għajnihom kollha. Huwa kruċjali kollha li naħdmu u flimkien ma f'dan il-kumitat fuq il-fajs differenti biex fil-fat nkun nistgħu nibnu fuq ekosistema li tkun koerenti u l-atti jkunu riformati b'mod sostenibbli. Issa dwar il-regolament Dublin, il-Parlament adotta b'maġġoranza vasta għat ta' regolamenti prinċipali fil-rapport fil Mezzola Kienge xifti ġematilu ħareġ dan u daw il-prinċip nistan assigurakom jħaj gwidawni fl-approċ minn tiegħi għal-riforma ta' regolament ta' Dublin ippermettu li mpoġġi u d-dimkom tlet kriterja riforma li fl-opinjoni tijaj irridu nirrispettaw l-ewel u qabel kollox tkun xi tkun is-sistema li fl-aħħar naqblu fuqha tittaħdem kif suppost hemm l-intenzjoni għalija fir-realtà. Iż-żmien ta' ħsibijiet biss spiċċaw għax dawk li jfittxu l-azilu ċittadini tal-Ewropa qed jippretendu li aħna l-politikanti tal-Ewropa npoġġu fis-seħħ sistema tal-azil li tkun b'saħħitha u li fil-fatt taħdem u nassiguraw lin nies li kollhom bżonn u ħaqhom protezzjoni internazzjonali kollhom aċċess għal dan id-dritt fl-Ewropa t-tieni. Biex is-sistema taħdem u taħdem sew, irridu nkunu żguri li jkun hemm distribuzzjoni ferm iżjed ġusta tar-responsabilità tar-riċeviment tal eh, ta' dawk li fiċċu l-azil fl-Istati membri. Jekk ikunu biss ftit stati membri illi kollhom ir-responsabiltajiet kollha E allura s-sistema għal darboħra se tfalli. Avolja, irridu nifmu u narfu li meta tpoġġi sistema bħal din, miħiex bicċa xogħol ħafifa li tassigura ġustizzja fost kulħadd. Il-problemi qudiemna huma kbar u ma nistawx nħallu li s-sistema tfalli billi ma tkunx realistika f'dan l-element. It-tielet kriterju huwa li trid tkun sistema li toħloq inċentivi pożittivi u li tibni fiduċja dawk li jfittxu l-azil jaslu fuq ixtajta tagħna jridu jkollhom fiduċja li s-sistema tassigurhom li jkollhom smiħ ġust u anka protezzjoni jekk huma jirrispettaw il-kriterji għal protezzjoni internazzjonali. U l-Istati membri jridu jkollhom fiduċja li kull wieħed mit-28 stat membru fl-Ewropa jkollhom l-inċentivi biex biex jerfaw responsabilta tagħhom fis kif suppost li jinkludu wkoll il-ġestjoni tajba tal-frontieri tan-naħa ta' barra tal-Unjoni Ewropea. In-nies li għaddew minn proċess ġust u li ma jaraj u l-ġustizja u e, jiġi provati li ma jirrispettawx il-kriteri biex jirċievu e, protezzjoni internazzjonali għandhom jindbatu lura minn fejġew b'mod uman u b'mod dinjituż. Dan huwa wkoll skont is-sistema li għandna. U rridu nassiguraw li l-flussi ta' migrazzjoni <coughs> jiġu ġestiti b'mod sigur ukoll mill-Istati Membri. Nixtieq nassigurakom li flimkien mat-teams tax Shadows aħna bdejna x-xogħol tagħna b'mod b'mod jiebes u għan kellna żewġ laqat Shadows u għandna iżjed skedat għalmenu wieħed kull ġimgħa sakemm nieqfu għas-sajf li huwa programm ambizzjuż ħafna. Imma ma rridx nagħti l-illużjoni il ħadd li sa tkun xi kwistjoni ta' malajr. Għandna bżonn iż-żmien. U dan għaliex did darba assolutament hemm bżonn li nagħmluha tajba. Jien nixtieq ukoll ngħidilkom li jiena ħan iltaqa' b'mod kontinwu mal-NGOs, mal-imsieħba kollha internazzjonali, u oħrajn li għandhom esperjenza fuq il-post, fuq is-sistema li għandna bħalissa. Flimkien ma ideat kemm jista' jkun dwar kif għandna ntejbu l-proposta. Fl-istess ħin jiena bdejt ukoll diġà proċess fejn qed niltaqa' ma' stati membri, speċjalment dawk l-iktar diffiċli volja il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropeja daqsxejn il-bot minn dak li tistennew l-Istati membri eh, fl-aħħar ta' ġurnata rridu naslu għal pożizzjoni komuni. Allura jiena verament nemmen li għanna eh, dmir illi naslu għal soluzzjoniet komuni u mux noqodu nġildu mod kontinu il-battalji tal-passat. Issa na impoġġu jekk joġbok ir rispetta tal-ħin. Issa, għanna u dimna dan l bozz ta' sistema komuni għall-azil biex naslu ikonna soluzzjoni li tiġbet lura l-fiduċa fis sistema Bekk iridu naħdmu flimkien u nagħtu lir-refuġjati mod sewwa kif jiġu aċċettati fl-Ewropa, aħna fallejna b'mod trement imma da ma jistax jissokta. U nixtieq ngħidilkom kollegi li bibtija jkun dejjem miftuħ bidejat kreattiva dwar kif insolvu din il-kwistjoni flimkien u noħorġu bi soluzzjoni tajbajna konvinta illi mhux li nistaw imma li d-darba hemm bżonn għad il-ħaġa. Grazzi. Grazzi, Sinjura Wikstrom, għanna sitt kellima, sitt shadows imma hawnhekk qed nara lis-Sinjura qed nara s-Sinjura Xlejn, Sinjura Mezzola, trid tippreżenta l-opinjoni tiegħek? Le. Mela, is-Sinjura Xlejn għandek il-kelma. Grazzi Sinjura Ċer. Mhux misteru li ma konniex kontenti bil-proposta biex nirreforma il-reforma ta' regolament Dublin huwa l-botwis minn dak li votajna liħ fil-grupp fil e, grupp e, fil rapport Metzula Klinge. Konna li naftu għal mekanizmu automatiku ta' sim ta' responsabilità fuq l-Istati membri u mhux hekk biss biex ikollna ċentralizzazzjoni vera tal-proċess fuq livell Ewropew. Issa hemm mekanizmu ta' ġustizzja ikkoreġuta, imma da kif sa jaħdem il-kriterju ta' iktar 150% pjuttost ta' strattu matematiku u mux jikkonsidra eh, situazzjoni prezenti li sistema ta' riċeviment eh, fost eh, ċerti stati membri jati kollassa u l eskuzjoni kif ħa taħdem ħa tkun waħda sistema li ġeddet jew jew il-istat membru jrid inidjaw din huwa diffiċli kif fuq il-solidarieta. Skont il-proposta, il-pis fuq l-istat membru tal-ewel arrival għadu hemm f'dak li għandu xasamma verifiki. Allura hemm ċerti aspetti fit-test preżenti li hemm bżonn jiġi revedut għax hemm tħassib fuq drittijiet fundamentali u, u drittijiet ta' proċedura għal migranti u refuġjati. Ovvjament, dwar preferenza xin semmejtom il-preferenzi fil-passat dal-parlament saħa fuq il-ħtieġa li nikkonsidraw il-preferenza li eh, minnaħa tal eh, ta' dawk li fiċu għazil naħseb hija ħaġa li li għandha li tista' tintuża biex nevitaw moviment sekondarju, ma jekk fim sewwa deċiżjoni issir blotterija. U jien naħseb illi dan jibda bil illi stati membri mumiex ħajkollhom ir-rieda illi għamlu l-parti tagħhom. Tagħhom din ħaġa ċinika, forsi ċerti stati membri kunu lesti jerfaw ir-responsabilità tagħhom. U rridu npoġġuhom fil-kundizzjoni li tagħmel dan E, għal darboħra ħanajta ti għax insemmejta. Jekk il komissjoni tkun proponenit riforma e, iktar ambizjuza ma nasib li kienet tkun tikkollassa, għanna partecipanti li huma favur din anka fil-Kunsill. Jekk hemm gvernijiet ma jidux jagħmlu l-partijiet tagħhom juru solidarjetà, kien ikun ċans tajjeb li tpoġġihom fuq quddiem fuq ir-responsabilità politika Iġifiri, minkejja dan għanna nissuktaw naħmu fl-imkien fuq dan fuq din ir-riforma. Għanna tim tajjeb ħafna u mexxejja tajba ħafna fis sinjura Vikstrom u jien naħseb li għanna namlu l-almu tagħna kollu biex namlu din il-proposta irrib kemm jista' jkun ma' dak li konna qed nitolbu dan il-Parlament iżjed minn darba u li ħatma semana biżejjed fuqha, grazzi U issa l-kellimni miss. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Sfidżerowski, grazzi. Signora President. Fissem il-kollega Mezzola nishtiq. Nsellem. Sur Michel Bohrajn, u nirringrazzja li kull qed joħdem fuq dan id-dossier il-Kummissjoni sabiex tipprova issib soluzzjonijiet u li taċċerta li dawn id-dokumenti jkunu faktar allinjati mar realtà mela dak fisem is-Sinjura Mezzola issa l-opinjoni tiegħi. Mela ħajkun hemm seba' mistoqsijiet osra biex niżgura illi il-President ma twaqqafnix. L-għawenat minnu responsabli mill-persuna illi eh, inkargata mit trasport l-istat membru minn fejn dbat trasport jew l-istat membru fejn il-persuna ħat indbat. Jekk il-persuna ma ġibx ruħas sew jekk ikunu um, violenti, jagħmlu reati. U ma fejħa jittallaw u dim il-qorti, it-tininet, min ħajħallas għal trasport ħajnżbatu dan nies morru ximkien. Aparti minn hekk nis nistgħu nżommu il-possibilità ta' migrazzjoni sekondarja Repubblika Ċeka kellha bosta migranti Irakkini li ġew fit-territorju u widin u fi żmien xahar marru l-Ġermanja ma trattajnihom tajjeb tajnihom appartamenti. it-tfal ta' jmorru l-iskola, imma xorta jdu jmorru l-Ġermanja. Ħagġoħra. Jiena rajt il-Konvenzjoni ta' Ginevra għal kontlarju ta' ħafna. Il-trasferiment tan nies minn posta l-ħor fl-Ewropa ma jmurx kontra dan il-Konvenzjoni ta' Ginevra m'għandix it-test quddiem ma' jidir li li tajt illi l-ebda persuna ma tista' tiġi sforzata tgħix f'territorju partikolari. Il-ħames mistaqsija speċifika meta jkun hemm dawn il-migrazzjoni sekondarja min tkun responsabbli mill-persuna għax il-Ġermaniżi ma jafux sek dawn in-nies xejġu rilokati lejn ir-Repubblika Ċeka jekk għandhom xi batuhom lura l-Iraq. Situazzjoni legali redikola di. Punt numru 6. Kif nevitaw traffikar tal-bnedmin? Min ħaj id dwar min ħaj jiġi trasferit fejn? Taħt il-komunizmu fil-Repubblika Ċeka kien hemm diċċajta, jekk jiena jekk jiena qed nikdeb mela allura Eh, tinfetaħ l-artu toħodni l-Ġermanja tal-punent. Ovvjament daj fisser li kullħat qed jikdeb għax kulħadd jakkirit u kulħadd irid jispiċċa l-Ġermanja tal-punent jew l-Iżvezja ħadd li tiġi Repubblika Ċeka. Jiena napprezza ħafna x-xogħol li qegħdin tagħmlu u dak li qed tagħmel is-Sinjura Jetova wkoll fil-missjoni ta' fil għalija. Il-Ġappun aċċetta biss 15 il-refugġjat is-sena l-oħra. il-Ġappun qed juri ma solidarjetà mal jew xenofobi. Grazzi. Grazzi President, grazzi tal-informazzjoni. Iva, fejt ħeħdu zmin, sa tlet snin, il-revizjoni ta' Dublin, il-revizjoni ta' CAS, il-Gwardjani tal-Frontieri l-affarijiet ma nistax nġabdu għamal dejjem fi Svezja per eżempju situazzjoni kaotika li nirċivu wisq nies issa għandi mistoqsija fuq Dublin tlieta u n-nies li jiġu waħedhom. U jekk għandhomx jiġu mistoqsija fejn imorru, ovvjament ma jistax jiddeċiedu fejn jintbagħtu ma jistgħu jesprimu x-xewqa tagħhom. U kif ħanqasmuha allura bħal kwalunkwe applikanti ieħor tal-azil fl-Iżvezja tkellimna eh, ċivejna eh, ħafna sala l ħafna minnhom irġiel żgħar. Kif qasmu għam daw issa? għam skont l-età, għam kif ġiġi. U jekk uħud minnhom per pereżempju Repubblika Ċeka, forsi dana mhux laqwa post tal-jom. U jieġaw imorru l-Svezja, kanna kollega l-Repubblika Ċeka li tkellem dwar l-spejjes u trasport. L-istati membri ma miex l-esti għal politika tal-azil komuni u għalek ma għat jiġri xej, ma għadna law lebda progress, ħafna stati membri ma għadin jamlu xex, ma jridux jamlu xaħġa ġifiri importanti nżu għad il-possibilta u koll. Grazzi, Signora Winberg. Issa, issur ħalaħa. Mela, em, rati differenti tal-allokazzjoni fl-istati membri differenti. U għalek hemm differenti kif affarijiet li qegħdin naraw, pereżempju sena l-oħra 150 elf ruħ imxew mill-Ungerija danimarka l-Awstrija biex japplikaw għall-azil fil-Ġermanja u l-Iżvezja. Li wieħed jiġi jaċċettat bħala refuġġjat jiddependi bil-istat illi jiġi jassen ir-responsabilità li jipproċessa l-applikazzjoni. L-applikazzjoni di problema ħadibqa' anke fis-sistema riveduta ta' Dublin. Ġifiri ċentif kbir li immigranti regolari ma jirreġistrax fl-ewwel pajjiż ta' dħul tiegħu. U mingħajr kontroll interni tal-frontieri eh, ma tantx nistgħu nagħmlu wis dwar stati membri li jimxu direttament sa dawk l-istati membri fejn jridu li l-applikazzjoni tagħhom tiġi reġistrata jew imorru fi stat membru ieħor barra li jkunu ġew reġistrati f'stat membru ieħor il refugġiet ma jmorrux l-Italja u l-Ġermanja xi jmorru hemm imma xafu li jistgħu jmorru minn hemm għan naħa fuq tal-Ewropa bla xkiel. Għalhekk inti l-istati membri għandhom jirrifjutaw mill-ewwel applikazzjoni ta' dawk illi juru illi ġew minn stat membru ieħor u dana itaffi il-pressjoni il pressjoni tal-immigranti fuq l-istati pal Greċja u l-Italja. l kellim is-sessu Redef. Grazzi. Signora President. U grazzi, Sur Michal, tal-prezentazzjoni li għamiltilna. Jiena naħseb li riformi suġġejti mill kommissjoni Ewropea ma jwiġbux għal dak illi għal il-Parlament riċentement. Skont il-dokument ta'kom dok li għatifiċu l-azil rridu jirreġistraw fl-ewwel pajjiż li jaslu, dak il-pajjiż isir responsabbli minnhom u bekk inti ma tibdilx is-sitwazzjoni. Nina l-istess ħaġa Greċja u anke l Bulgarija potenzjalment fil-ġejjin il-kriżi tal-immigranti attwali u rrit illi din is-sistema ma taħdimx u aħna rridu nibdluha. U għacċar illi ħafna pajjiżi ma jridux illi jibqaw fil-pajjiżi fej jaslu l-ewwel u huma rridu imorru il-Ġermanja jew fil-pajjiżi nordiċi. Issa, intom inkludejtu il-konċett tal-familja, inkluż l-aħwa. In-nisa u l-irġiel. Allura, dawk li jaslu f'daqqa fil-niskopru illi dejjem ikollhom raba' biex jirċivu protezzjoni internazzjonali. U nasab li kun hemm anke żwiġijiet propju minħabba fek sabiex iħaffu il-proċess. ħagġoħra, ta' daw il-nis li mandomx dokumenti biex jipruvaw l-identità tagħhom. U iż-żwieġ isir fil-kampijiet ta' refuġjati u mhux qabel. Daw nisma ma jingħataw ix-ċertifikati ta' żwieġ ma taħsbux li dana jaff iħarbat is-sistema kollha. Grazzi issa. Ħanitolbok mistoqsija. Namlek mistoqsija tista' perez jekk jogħġbok tagħti tweġiba speċifika dwar jekk din ijiex ir-riforma radikali illi smajna dwara aħna Missur Aframopoulos għax kif tistaw taraw. Illum dak illi qed tissuġġerixxu intom skont il-kollega tagħna dawn il-proposti tagħkom huma biss kosmetiċi u s-suġġerimenti tagħkom fil-fatt ma jaħdmux ta' sistema ta' qabel. U ħagġoħra, taħsbu dwar dan il-mekkanizmu automatiku li ħajkun qed kalkula n-numru ta' nies li jidħlu. Għanna hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar bnedmin. Il-frontieri esterni ħafna drabi jkunu qed jiffaċċaw din it-tazzida ta' nies li jkunu jiġu ma jistax jiġu reġistrati mill-gwardjani tal-frontieri. Grazzi, grazzi Signor President. There is no magical solution. Memx soluzzjoni maġika. U jekk tisma' membri differenti tara il qed anki kontra di xulxin kultant, sa tfejja lix mhux sempliċi l-ħaġa. Dawn huma nies li jridu jgħaddu minn pajjiż għal ieħor, jridu jmorru l-Iżvezja, jridu jmorru l-Ġermanja, din hija realtà. Jekk nażlu t-tieni alternattiva tal-Kummissjoni, xorta ħajkun hemm moviment sekundarju, nażlu x'nażlu ħajkun hemm moviment sekundarju, l-ewwel, it-tieni, it-tielet alternattiva, kwalunkwe alternattivi ġodda li toħolqu xorta n-nies ikunu jmorru fejn jmorru. Iġifieri, Irrid ikollna sistema li hija ġusta għall-Istati membri imma li tispjega wkoll l-immigranti illi mhux fl-interess tagħhom li jiċċaqalqu dan ifisser ukoll li li ikun hemm konverġenza fis-sistemi ta' l-azil. Naqbel perfettament ma' Sjan Fikstrom. Irridu nħarsu lejn il-pakkett kollu u rridu naċċertaw illi jkun hemm ehm, allinjament ta' testi differenti u navvanzaw eh, bl-istess rata fuq kollox. Jekk aħna naqsu id-dritt ta' dawk li mhumiex japplikaw ir-regoli, allura aħna nkunu qegħdin noħolqu diżinċentiv, iridu nispjegaw lin-nies illi jara intom qegħdin taħarbu għaliex ħajjitkom medda. Aħna ħan proteġukom imma ma tistax tażlu fejn tmorru u jekk tridu tażlu fejn tmorru, allura aħna ma ħallukomx nibatukom lura. Titilfu drittijiet bħala allowances, etc. Rridu niżguraw li n-nies ma jkisrux is-sistema tagħna nkella aħna qatt ma nkunu eh, naħdmu f'sistema komuni ta' l-azil. Aħna ma qegħdin nipproponu bidla kosmetika ma bidla fundamentali għaliex qegħdin noħorqu skema ta' rilokazzjoni permanenti fl-Europa, il-mira ta' 150% tiltlaħaq malaj fil-Greċja għax għandhom il-numri. Hu il-numru tal-Greċja daqs ta' popolazzjoni, GDP u n nissi li għadin jaslu anke kellum il ġermani l il-ġurnata, il-limitu ħajjen ħoloq anke kellum bi b'ammont limitat li għadin jirċivu. Iġifiri, ħat tkun skema kważi permanenti ta' relokazzjoni għal Greċja. Ġifiri maħnix il-bot mit-tieni alternativa imma Din hemm mhix alternattiva li ħadd il-Kunsill. Mela jkollna diskussjoni kostruttiva mal-Kunsill sabiex ikollna dak li intom ilkom titolbu għal ħafna snin dal kumitat Libe. ċe li konna sistema ġusta, li konna solidarjetà. U l-unika mod kif nagħmlu dan huwa billi nieħu kompromess fil-Kunsill ta' fil-Kunsill huwa wkoll maqsum u allura rridu nsibu għada fil-Kunsill, għada fil-Parlament sabiex naqblu bejnietna. Il-Kommissjoni temmen illi l-aqwa possibilità hija billi naħdmu għabbażi tal-ewwel alternattiva, jrid ikun hemm reality check sabiex ma jkunx hemm moviment sekondarju, jrid ikun hemm xi ħaġa operattiva. U lesti naħdmu anke fuq livell tekniku sabiex nispjegaw kif ħataħdem is-sistema, nispjegaw min ħajħallas għal spejjeż ta' trasport. Qegħdin ngħidu li l-budget Ewropew ħallas għal l-ispejjeż ta' trasport relokazzjoni imma il-moviment sekondarju irid jitħallas mill-istati membri sta għalihom illi ehm, iħallsu għal trasport tan-nies li jiġu ritornati u rilokati, etc. Kif jiġri attualment Dublin? Nistgħu naħdmu iżjed fuq id-dettalji alternattivi aħna flessibbli dwar dan imma għandna bżonn ta' dan il-mekkaniżmu li qed insemmi. Jekk jirnexxielna nadduh mill-Kunsill li tkun bidla ewlenija fis-sistema tagħna tal-ażil. Dwar il-preferenzi tal-applikanti inna nisimgħu ħafna dwar dan. Aħna ma qbadniex u għedna le, ma qbadniex u warrabna l-possibilità, imma l-bitċajri diffiċli ħafna timplementa eh, l-ħelit lingwistiċi, per eżempju, għandek applikanti għal azili jgħidu l irrid immur il-Polonja x'nitkellem bil-Pollak ta' wasalt il-Greċja. Kif ħaskun taf inti jekk vera dil t titkellem bil-Pollak? korsijiet, teachers, u xinuwa il-level suffiċenti ta' Pollak li tajt iħed il-persuna batuwa il-Polonja u mux eh, il-Repubblika Ċeka. Diffiċli ħafna li tkun taf x-level ta' eh, lingwa jrid ikollok biex tinbat fil-pajjiż fejn tixtieq kwalifiki. Kif qabbel il-kwalifiki u l-ħiliet li jkollok mal-bżonnijiet tal-istati membri Irrid ikun hemm sistema ta' relokazzjoni li taħdem. Daw l-aħħar xhur rajna kemm hu diffiċli tirreloka n-nies. Qegħdin nifaċċaw ħafna diffikultajiet, mela hija ma nkomplux nikkomplikaw. Ejja nagħmlu sistema li tkun sempliċi, effiċenti u taħdem malajr. kellna mistoqsijiet filosofiċi fuq il-Ġappun, naqbel perfettament dwar li għattajt il-Ġappun għandu jieħu iktar nies għandhom jaħdmu iktar fuq rimpatriju, imma nittamaw issa illi fil-konferenza li ħajlaqa President Obama f'Settembru f'New York ikkolna aktar partiċipazzjoni minn pajjiżi oħra, pajjiżi tal-golf per eżempju, jistgħu jagħmlu ħafna iżjed Hemm ħafna imsieba internazzjonali li għandhom jagħmlu ħafna iżjed. Bis-sistema tal-hotspot li semmejna qabel kulħadd irid ikun irreġistrat għandna nies li huma reġistrati fl-ewwel posta ta' oriġini ta' Eh, destinazzjoni u mbagħad dawn jitdaħlu fis-sistema u kif xi ħadd ikollu moviment sekondarju dana jidher u l-pajjiżi li suppost kellhom jintbatu jidher ukoll fis-sistema mbagħad tkun sta l-istati membri biex jirrelokawhom. Nasab tista' taħdem dis-sistema, għandna sistema li tista' taħdem li hija sempliċi u effiċenti. Ovvjament aħna lesti li nemendaw anke fid-diskussjoni mal-Parlament biex namluwa aktar tajba ħna lesti li nisimaw idejat. Għaddin nitkelmu man nies u lesti illi anki morru naraw il-pajizi ta' destin. Kuta nintistaqsi li migranti d-laktaj dal-fej sitmu l-Germania, ma' jkunx jaff, ma' jkunx jaff jgħid l-ek sempliciment jisimaw Illi hemmhekk ħajsibu xogħol. Imma ġela darba mbagħad jindunaw li mhuwiex il-każ, l-affarijiet jinfi nbidlu. Tistgħu taraw li hemm ħafna Afgani, Iraqini illi bdew jitolbu anke ritorn volontarja għax indunaw illi dak illi waduhom it-traffikanti mhuwiex minnu. U għara kħana li komplu naħtmu rridu aħna komplu nkellmu l-immigranti. U importanti li nikkonvinċuhom U qed naraw ħafna aktar nies li jkunu lest imbagħad li jiġu rilokati. Ġifier mhux sempliċement sistema birda matematika li qed nimplementaw huwa proċess sħiħ. Illi jakkompanja l-immigrant matul il-proċess kollu u l-informaw għam dwar id-drittijiet tagħhom anke fuq bażi kostanti ġara darba jkollna s-sistema. Le, ma tiksirx il-Konvenzjoni ta' Ġinevra, għanna prinċipju ta' non reforma għal pajis li mhuwiex sikur għanna qegħdin nitkellmu dwar rilokazzjoni fl-Unjoni Ewropea fejn il-pajjiżi huma kollha qed iwettqu l-Konvenzjoni ta' Ginevra. Ħadd ma qed jikkritikana dwar daqas il-UNHCR. Grazzi Sur Michelle. ħanamel eċċezzjoni għas sinjura Mezzola xija rapporteru għadda kif waslet. Kienet qed tippreżenta rapport x'imkien ieħor. Sinjura Mezzola, għandek żewġ minuti. Nieħu ħafna ħin biex nitkellem, nixtieq nirringrazzja lill-Kummissjoni u lill-kollega Cecilia Wikstrom tal-li mill-ewwel kienu daqshekk miftuħin biex ikollhom diskussjoni konkreta fuq fejn irridu naslu fuq dan id-dossier nistiqna nagħmilha ċara anke l-fatt l-pajis minn fejn ġejja jien u l-fatt kif il-Partit Popolari Ewropew jara dan il-proċess huwa ċar li il-sistema preżenti ta' Dublin ma taħdimx, il-pressjoni fuq dawk l-istati membri li huma fil-periferija hija waħda kbira u allura huwa ċar li għandna bżonn um, overhaul tista' tajt riforma sew ta' kif l-laki leġislattiv dan il-qasam jaħdem. Aħna nridu s-sistema li hija bazata fuq il-vera propju Eh, prinċipju ta' solidarjetà u aħna ser naħdmu flimkien mar rapporter u flimkien ukoll mal-Kummissjoni biex insibu soluzzjoni li tista' tiġi aċċettata eh, mill-maġġoranza ta' din ta' dan il-Parlament. Nixtieq ukoll u hawnhekk nispiċċa ngħid li aħna nixtiequ li nagħmlu dak kollu biex niskoraġġixxu il-movimenti sekondari kif għadkom kif għadtu. Grazzi, grazzi Signor President. Merci, uh, Madame Uh, Madame Wikström, est-ce que vous voulez... Signora Wikström, trid twieġeb veru li tkellimt fid-dettali ma jekk trid il-kelma tal-aħħar. Grazzi. Grazzi, Iva, jena diġa semmejt l-iktar parti importanti iżda. Nishtiq nerġandur fuq il-kollegi tiegħi wanka anka Roberta edha fl-awla importanti li aħna noqogħdu fl-imkien nibqgħu fl-imkien fit-tim u nipprovaw navvanzaw pass pass lejn lejn sistema reżiljenti u koerenti namlu l-mutamma tagħna biex dan isir u aħna ħan id-dialogu bejnietna biex nippruvaw insibu pozizjoni komuni pass pass naraw il-ħames il-fajz l-oħra biex avvanzaw illi forsi memx ideat varja ħafna f'din l-awla. Jekk aħna għanna nikkonkludu fuq nota pożittiva, hemm bżonn bżonn ikollna suċċess u nagħmluha tajba din. Għal darbohra grazzi ħafna u il-ħidma tajba l kulħadd. Grazzi ħafna Sinjora Vikstrom, grazzi Sur Muxel tal-preżenza tiegħek fostna u l-Presidenta waqfet. Ah, Presidenta, eżis kollek il-punt li jmiss li għanna fil-fat l-axħar punt fuq għall-agenda tal-lum huwa dwar l-prezentazzjoni tal-rapport mis-sinjura Fajon fuq dwar l-emen biex jiġi emenda l-emendat 539 tal-2001 biex nżidu il-pajis tal-Kosovo fuq il-lista ta' dawk meħlisin mill-viza permezz ta' dawk li jkollhom passaport biometriku. ġi prezentat fil liba fil-liba fil-26 ta' Mejju u jifforma parti mill-dialogu mal-Kosovo dwar liberalizzazzjoni tal-viza li beda fl-2012. Et jintalab il-rekonoximent tal-Kosovo għal din il-lista. L-ewwel nibdew bir-rapporter is la fajom, un bat shadows Grazzi ħafna ċer. Dar dibattitu fuq il-Kosovo illum huwa importanti ħafna l-Kosovo. il kosovo illum huwa importanti ħafna il lum u importanti ħafna l kosovo hija e, soċjetà żagħżugħa li qed tħaresejna b'tama kbira. U hija xi ħaġa li qed nitlobkom biex iżommu f'moħħkom jinna fil-pajjiż tajjeb ħafna tajt il-kelliema naf il-komplikazzjonijiet li hemm u sensitività ma jina kontenta ħafna u gburija biex nippreżenta eh, il-rapport dwar il-liberalizzazzjoni tal visa u il-progress li ġi reġistrat tal-pajjiż fil-pajjiż reċenti. Xi jettin qed jgħidu għaliex l għaliex it-tweġiba tiegħi hija din din dal-pajis ilu iżolat għal ħafna ħafna żmien u mhux hekk biss imma rispetta iktar minn design benchmark fir-roadmap, iktar minn design. iġfri u iktar doppju għal pajjiż ieħor mill-Balkani tal-Punent. Nixtieq nfakkarkom illum iċ-ċittadini tal-Kosovo jistgħu jistaw jifjaġaw bla viża f'erba' pajjiżi biss din l-izolazzjoni taffetwa l-ħajja odjerna ta' kull eh, eh, ta' kull membru tal-popolazzjoni tal-Kosovo, speċjalment iż-żgħażagħ. Qed nitkellmu fuq l aburximent fuq l-tneħħija tal-viżas u natuhom natu tama li żgħażagħ fir-reġjun li ġiet distrutta lilhom eh, permezz ta' ġiliet u gwerer mdemmija iktar ma toħloq pajjiż li jkun iżolat, iktar tagħmilha possibbli għal dokumenti folots. Dak li rridu niġildu kontra l-lum. L-aħjar garanzija s-sigurtà u stabilta tar-reġjun huwa l-iżvilupp politiku u ekonomiku tal-viċinat immedjat tiegħu. Iva, nuqqas tal-rikonoxximent ta' ħames stati membri hija kwistjoni, hija problema. U rrid u di miex kondizjoni għal vjaġġar bla viza. Il-proposta minnaħat tal-Komissjoni Ewropea ċara ħafna. Il-Kosova rispettat l-ħtiġijiet tal-liberalizzazzjoni, għal-roadmap tal-liberalizzazzjoni tal-viza u femet li żewġ kondizjoni li baqa jiġu implementata, implementati bisħiħ qabel ma jkunem qabel ma jkunem il-ftejn bej il-Parlament u l konsil U tinsemmi l-iktar ħaġa importanti u urġenti il-Parlament tal-Kosovo jirratifika l-ftejn dwar id-demarkazzjoni tal-konfini mal-Montenegro kemm jista' jkun. Afolja din il-ħtieġa saret kondizzjoni ġdida matul il-proċess, il-gvern tal-Kosovo huwa impenjat li finalizza dan il-proċess. Dan irid isir qabel ma jidħol fi seħ il-mekkaniżmu tal-ħelsim il-viża. Il-Kosovo eżis kollegi daħlet fis-seħ sistema moderna ħafna biex titrekkja proċedimenti kriminali u għettati il-riżultati. Naħseb il komissjoni Ewropea wkoll għandha tikkonferma dan. Soluzzjonijiet teknoloġiċi, pereżempju ta' passaport passaporti e, biometriċi għamlu possibbli biex mal-konfini ikun hemm e, verifika kif suppost dan jagħmilha possibbli biex ikun hemm skambju tal-informazzjoni biex tiġi reċiprokata. Nixtieq nagħlaq bil-infakka lil nfusna li l-liberalizzazzjoni tal-viża hija pass il qudiem tanċibli ħafna ċittadini tagħna, speċjalment ta' ċittadin ordinarju u żgħażagħ ħankun ċara ħafna onesta, inkella jisibu mezzi oħra kif jivvjaġġaw, irridu nisqu li liberalizzazzjoni tal-viza għandha limitazzjoniet u nisridu jkunu konxi ta' dan. U jina dejjem ngħid insemmiha din meta nivvjaġġa għal Kosova għadna din insaxħu l-mekanizmu għal sospensjoni temporanju tal-viza f'daw il-ġimat u l-istati membri kollom lodda tagħhom biex jirreagġixxu fil-kas taksurijiet. Fl-Europa tal-lum huwa ferm iżet importanti li aħna nirreġistraw progress ma' daw il-pajjiżi u li jilħqu l-kriterji li nsaħħu il-, -kriterji, il-passi biex intejbu biex il-ċittadini jessu lej xulxin u jina nemmen li bil-kooperazzjoni minn Eripa għal-Kosova l-isforzi tagħna biex nġibu aktar viċin l-Unjoni Ewropea biex il-Kosova tkun f'pożizzjoni li timplementa dak li baqa li timplementa inkunu nistaw inwet u dan. Grazzi. Grazie. Jena nishti li irridu ngħid li aħna sutra u it-tekst iva importanti li nfakru li fuq liberazzjoni tal-viża nindirizzaw ukoll aħna liċ-ċittadini. E, huwa l-istrument l-iktar konkret li saħħa il vizabilità tal-subija tagħna mal-Kosovo u dan ir-rigward il-messaġġ tagħna waċar aħna naqblu ma' liberizzazzjoni tal-viża. Imma waċċar ukoll il-kredibilità tagħna bħala Parlament Ewropew u wkoll direttament marbut mal-kriterji kollha. U allura jiena nixtieq nisħaq fuq it-tieġa illi ikolna pjan ta' rispett ta' żewġ kriterji illi jibqgħu. U importanti għalina illi aħna nisħu fuq żewġ dan il-kriterji u nisħu wkoll fuq l-idea illi pala parlament aħna ma nistawx daħlu inkoerenzi illi ma jizġewx mifmuma sew għal dak li huwa rispett tal kriterji għax dan imur lejn me kredibilità tagħna u jimur kontra wkoll il-kredibilità tal-isfarzi li qed tagħmel Kosovo u li qed tagħmel pajjiżi kollha illi eh, jew finalizzaw jew inkella għadhom qegħdin fitri illi jibdew il-liberizzazzjoni tal-viża. Allura, eh, tajp li mexxu l-qudiem qabel ma nbdew nsegwu l-proċess iva il-parti ġestjoni tal-frontieri mal-Montenegro nixtieq hawnhekk nixbet l-attenzjoni għal fatt li aħna għandna deċiżjoni ta' 15 ta' Marzu tal-ħolqien eh, tal-Komitat Internazzjonali u l-Finalizzazzjoni tal-proċess li huwa importanti ferm. Nifakkar ukoll bħala l-Unjoni Ewropea li waħda mill-prinċipji tagħna illi tagħmel parti mill-bażi soda ta' dak li għadna huwa illi ma jkollna ebda nitfgħu għat dubju il kwistjoni tal-sikurta territorjali tagħna issa fuq il-kriminalità organizzata. Naqbel mal sforzi qed isiru ma tajb li konna sforzi dejjeva li jkunu waħda mill-kondizzjonijiet anke liberalizzazzjoni tal-viża. U għalhekk dan ir il-Komitat Ewropew eh, tixtieq tina iktar tista' tista' tina iktar informazzjoni dak huwa l-prinċipju il-sfida ewlenija li għanna mal dak li qabel ma ngħidu li x-xogħol ir-rwol ta' segretarja tuha bimli. Nixtieq nisfu fuq dawn il-kriterja li xiva aħna ma tretajniex il-problema tal- Kosovo fi stati membri nfakkar ukoll li qed għandek ħames stati membri li ma jikkonoxux l-istatut jew nkella qegħdin jqogħdu lura għaliex jafu illi hawnhekk qed nitkellmu mhux biss fuq statut imma dokumenti ta' identità li huma marbuta mal-vjaġġ irid jieħdu ċittadini. Imma je aħna xorta ningrazzjaw Sinjor Fajon għax istati membri huma valuti fil-proċess ta' libertazzjoni tar-reġim tal viza mill kosovo fuq kondizjoni kriterji jkunu memnija mingħajr ma dan jaffettwa il-pożizzjoni tagħhom għal dak kendu statut u nixtieq nerġa' nisħaq fuq il importanza li l kondizjoni huma memnija għal din hija ir-responsabilità tagħna tal-leġiżlazzjoni tal-viża biex nikkontribwixxu għat tisih ta' subija flimkien mal-Kosovo għal ġita ta' tiċċadini u wkoll però responsabilità tagħna illi aħna nibqgħu kredibbli u nħarsu il-prinċipji tar-rispett tal-kriterji kollha m'għandux taqsam mal id-diffiża ta' strumentat importanti. Grazzi, eżis kollegi, l-interpreti tawna eh, xiftit minuti zejda, imma Żewġ minuti biss ir-ras. Ninsin Spinelli. Grazzi, jiena nixtieq eh, nitkellem fissem il-kollega Maria Kristina Verġa. Ilija Shadow Għadan il rapport tal-grupp. Aħna Naqblu, ovvjament, ma l imbrizzazzjoni tal-viza. Hija xi ħaġa fundamentali, dritt fundamentali, imma essenzjali li kriterji kollha jiġu mħarsa. U eh, ħafna minnhom daw. 98 minnhom fil-każ ta' Kosovo. U għandhom x'jaqsmu ma' għadak li semma korruzzjoni, kriminalità organizzata, rispett tad drittijiet tal-bini d-demmat partikolari rom. U għawnek, Nfakru illi f'dan ir-rigward illi hemm rata għolja ta' ċittadini ta' Kosovo illi huma qegħdin igawdu minn ażil pajjiżi tal-Unjoni, mas partikolari fi Franza. U dan ifisser illi hemm ukoll kriterji illi mhumiex rispettati u seba ta' Marzu ta' li għadda il-Komitat ta' Venezia tal-Konsil tal-Ewropa fakkar illi Kosovo għat jeħtieġ mekanizmi indipendenti biex jaħarsu drittijiet tal bnidem Grazzi. Grazzi mela sal-aħħar kolleg, kollega Isur Berner. Grazzi. Qed nitkellem fissem s Sinjora Luna Ċek li dispieċi ħafna s sidax Ekonomik. Dan huwa t-tekst ħanaqra. Aħna nilqaw deċiżjoni din ilha mistennija tal-Kommissjoni nirrekomendaw il-reġim ħiles mill-viża għal Kosovo. E, Nisħu kemm importanti nikonna liberalizzazzjoni tal-viża għal Kosovo ma' ċittadini tagħhom. Jien aħna rridu li l-proċedura tiġi konkluża mill-aktar viż u li kellhom tul fis seħ tar-regolament mandat tal-mandat biex eh, ħadd ma jkun jista' eh, ħal Biex kuħat jkun jista' jibbenefika. Aħna nilqaw l-elementi ta' dil-proposta u grazzi kol tal-iskadenza ambizjuża u tal il għamiltu diġà sa rapport. Sabiex mandaw mux iktar il-proċess, musa naqdu l-emendi. Il-liberalizzazzjoni tal-viza tippromovi kuntatti person personi u nsaħħu relazzjonijiet ma' ġnus maquda, ma' partikolari fi żminijiet fejn l-Unjoni qiegħda qiegħda tmur lura b'dak kien xaqsam appoġġ għalija. Kosovo huwa l-unika pajjiż fil-Balkani tal-Punent illi illi meta ħaddieħor kien jieħu l-viża, l-viżazzjoni tal-viża, ma' ta' din tagħhom kienu l-unika miċħuda. Imma l-unika pajjiż ta' kull raġun li għandhom bżonn viża biex jiġu fl-Unjoni. U dan ħaloq eh, issu sensazzjoni fost il-poplu li huma ċittadini ta' tini klassi li huma maqfula. Għana jitolbu l-atturi kollha valuti biex jimplementaw il-żewġ kondizjonijiet eh, meħtieġa. L-ewwel net il-gvern irid jipprovdi rapport eh, tal-konvizzjonijiet tal-livello li għal korruzzjoni u kriminalità organizzata u tieni illi l-oppożizzjoni votaw favur ir-ratifika tal-parametri tal-frontiera mal-Montenegro. Tajab li nisħu illi kull pajis huwa kas ta' Kosovo, l-Ġorġa, l-Ukrajina, Turkija għandu jina taw vjaġġar minar vita u li da m'għandux ikun jisum pakket Sur Berner, ma vaddek xafna iktar ħin, skużani. Maintenant, je donne la parole à Madame Schmidt, qui représente la Commission. Signora Schmidt, Commissione Europea, fidek. Grazie. Nixtieq ringrazzja r-rapporter tal-tħejja ta' dan il rapport u l appoċ għal proposta Il-Kummissjoni E, t-segwi mir-rib għadin e, ħarsu il-elementi mm, meħtieġa minnom biex jikun hemm liberalizzazzjoni ta' viża fil-Kosovo. Però aħna l-ewwel nistennew sakemm il-benchmarks jiġu wetqa. Nixtieq nru lej is-Sur Martin Benedekko diġi home biex jitukom aġġornament ta' x'qed jiġri fl-implementazzjoni ta' żewġ benchmarks pendenti. Grazie, grazie Richard. Kem Kemtejn fuq il-rekwiziti pendenti li xieħut minn komis semmejtu għonek il Il-gvern u għampenjat li nirratifikaw il-ftajim il-Montenegro. U dawn u għedinja ta' kontroversja. U hija kwestjoni tal insibu il-ħin il-meħtieġ u naraw illi meta dan jiġi sottomess din l-aġenda tal-Assembleja li dan jġib l-appoġġ meħtieġ. U dan huwa eh, fil-idejn tal-gvern u rridu nirratifikaw il-ftajim illi huwa imsejjes fuq il-proċess twili li kienna ta' diskussjoniet ma' Montenegro. Bħala rekord eh, kill Kosovo kellhom eluf ta' minn 20.000 ġifiri kważi 30.000 dan waslu għal 33.000 kas li għadin jisegu f'korruzzjoni kien hemm 17 il- persuna li ġew arrestati u 15 il-rejat kriminali. Ġifiri, bazzikament nofs il-kazijiet, 33 tużoni kas li qed jiġi qed jiġi analizzat mill-awtoritajiet nofsom biċċaw eh, li eh, jħajtellaw il-qorti. Jekk ma fissirx li dawn ovvjament se jinqata xi deċiżjoni kontrihom aħna rridu naraw riżultati dak li jgħid eh, jgħidu r-regoli U aħna li għedna f'Mejju li għalli hemm riżultat kien f'każ minnhom pereżempju li wasset deċiżjoni li nqatet kontrija iżda e, f'każijiet oħrajn fl-14 il-każ ieħor aħna nittamaw li l-mennu riżultati mill-ewwel istanza jkunu fil-perjodu li ġej. U hija xi ħaġa li aħna rridu naraw mill-awtoritajiet ta' Kosovo aħna ċevejna informazzjoni naqsmu mal-Parlament kif ukoll mal-Kunsill. Grazzi. Iva, grazzi ta' din l-informazzjoni. Dan jenti titkellem ukoll. Iva, sempliciment nirringrazzja għal kontributi ta' valur tana tal-kollegi tana l-informazzjoni minna tal-Kommissjoni u jiena pjuttost grata tal-li għanna dan ispirtu pozittiv dan il-dibattitu u naqsam l-informazzjoni kollha tiegħi magħkom u nittama li żewġ rekwiżiti li għandna sejn narawhom qabel ma niddaħlu fis-seħ ir-reġim tal-viża. E, iżda l-darba oħra nixtieq infakkar li din qed nitkellmu fuq il-fuq minn disajn kriterju tekniku u aħna rridu nibqgħu nkunu ċari minn ħatana li meta nilħu dawn il ftajmet ma nilħux e, ma ngħaddux kriterji politiċi u l-kulħadd jiġi ġudikata b'bażi tal-merti tiegħu Jiena il mankom jiena nittama li il dejm ta' frontieri jiġu ratifikati iżda għakem għatma kienet qabel problema qabel dejjem insomma negozjaw magħhom biex forsi nkun nistgħu nxejnu il-viżas mill-aktar fis. Grazie, Sinjor Fajon, eżiz kollegi, grazzi li kulħadd għal-parteċipazzjoni tagħkom. Il-skadenza ta' tanja Vajon u 24 ta' Mejju fissatejn u e, wara f'sinar komplu bir-riżultati tal- tal-xogħol li kien tisir fi Vienna kif ukoll e, l-drittijiet fundamentali fil-2015. Illi tajba.